għalix għanna ħafna x'namlu qabel il-vot. Għamkom il-minuti tal-laqat tal-21 u 22 ta' ġunju. Jekk sal-aħħar ta' dan il-jum ma jkonniex kummenti inqisu dawn il-minuti bħala adottati. Se nitrataw ukoll il-punt tan-negozjati istituzzjonali wara l-vot u nibdew bl-oġġezzjonijiet skont regola 106 fuq il-fazola tas soja FG 72 das 4406 flimkien. Nistiden lil min qed joġġezzjona sabiex jieħu l-kelma u jintroduċina mas-suġġett. It-tul Bart stess se jkun sostituit mis-sur Fronte, jekk joġbok. Grazie, President. Grazie, President. Kifett inti ħa nieħu post Bart Styles li palissa qiegħed fil-Kumitat Kont u ħa naqra test li ħeġġeġ għal dawn l-oġizzjonijiet. Nibdew niddiskutu dawn l-oġezzjonijiet fuq eh, fażola modifikata ġenetikament preżentati Mr. Styles u membri mill-gruppi politiċi kollha Fir-rezoluzzjonijiet minn kejja li l e ta' tat opinjoni favorevoli l-Istati membri esprimew ħafna kommenti ta' kritika fuq il la modifikata għallu li hemm ftit informazzjoni fuq l-evalwazzjoni, fuq il-kompożizzjoni u t-tossikoloġija, menn bżiet informazzjoni fuq ir-riskju, noqqas ta' test ta' dizajnjum fuq tossiċità subkronika u mhux biżiet informazzjoni mill-natt ta' sigurtà. Diversi esperti mill-Istati membri esprimew dubji ta' tħassib fuq eh, l-evoluzzjoni ta' riskju tal-EFSA, da' tħassib u kollu għarri fl fil-rizultat tal-Komitat Permanenti u ktar ta' rikors fuq soja modifikata għalix kolla minnom ma sprimewx opinjoni dan ifisser illi ma ntlaqqit maġġoranza kwalifikata. Fil-fatt, għaż-żewġ eh, tipi ta' soja zewċ stati membri biss ehm, votaw favur l-autovalwazzjoni. Għal-fazulla ta' soja, studi indipendenti għallu li l-evaluazzjoni ta' riskju tal-efsa mhix attrattabli fil-forma twali billi ma tidentifikax nuqqas ċertezzi u ma tevalwax it-tossiċità l-impatt fuq sistema monetarja u sistema riproduttiva. Iż-żewġ tipi ta' soja kienu tolleranti għal tliet erbiċidi, fosejd, glifosejd, tnejn darba dit de, ta' berba 06 glifosejd u kluxfatolo fuq G72, donna parti minn uh, pratika regolari, rezistenti għall erpiċidi u għal daqstant residwi ta' nebulizzazzjoni se jkunu prezenti fl-ikel u anka fil-prodotti importati. Musa not nitlu sa fil-dibattit fuq il-glifosaid, ma nafu li il-kanċeroġinità ta' glifosaid għadu hemm dubja domem, u l-Organizzazzjoni Dinja tas saħħa klassifikat fl-2015 il-glifosaid pala element li kawċa i kawza l-kanċer. Il-glufosinate tossiku għal reproduzzjoni u jitfall fil kriterji ta' esklużjoni ta' regolament fuq pestiċidi. Mir-reċerk indipendenti ħarġu ħassib fuq ingredient attiv ta' 2.4 d joħloq difetti fil-reproduzzjoni fl-embryos. Il-2.4 ta' klorofenolo għandu tossiċità riproduzzjoni wkoll fejn m'hemmx limitu massimu ta' rezidwu Ewropew fl-ħarnet. Iżoksa flutolo sabtarx ukoll jikkawza l-kanċer. Bini reżidu l-evaluazzjoni ta' dawn eh, il-fazzol ta' soja ma kienu oġġett ta' evaluazzjoni tal-efsa mhux possibbli tikkonkludi li dawn huma tajbin għall kell. Għal daqstant, ikun ta' għajb jekk ma nikritikawx din kollu il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' autorizzazzjoni ta' GMOs kif infakka il-President Juncker hemm bżonn jiġi demokratiċizzat. Aħna nħidu nota tal-proposta tal-Kummissjoni fuq riforma tal-proċess ta' komitoloġija u aħna eh, lesti nikkollaboraw imma sakemm il-proċess ma jsirx iktar demokratiku nitolbu lill kummissjoni li tissospendi kull deċiżjoni ta' eżekuzzjoni fuq l-awtorizzazzjoni.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 illi id-deċiżjoni ta' implementazzjoni, la bozz tagħha mhux konsistenti ma' liġi tal-Unjoni u mhux kompatibbli mal-mira tar-regolament. Illi waskont il-prinċipji ġenerali li niprovdu bażi sabiex niżguraw livelloli ta' ħarsin tal-ħajja umana, saħħa saħħa tal-annimali, l-welfare, l-ambjent u interess tal-konsumatur. Il-punt prinċipali għal aħna n-oġġezzjonaw u il-punt tal glyphosate li kien klassifikat pala element li seħlo il-kanċer fil-bnedmin u dan f'Marzu 2015 mill-WHO l-Aġenzija għal-Kanċer fil-dan WHO u l-FT72 GM ġi żviluppat għal sabiex ikollu tolleranza għal glyphosate din għannu għasta prekazzjoni għal eh, saħħa tal-bnidem u jevadi il-prinċipju ta' prekauzzjoni l ġajni ta' glyphosate għadu pendenti għaliex l-autorizzazzjoni tiskadi fl-aħħar ta' din is-sena. U Franza, fost stati membri oħrajn, diġa qalu illi musser jivotaw favur dan eh, l-aġġornament. It-tieni oġġezzjoni prinċipali għandha x'taqsam mal-proċess billi l-proċess ġem daħal fis kull deċiżjoni ta' autorizzazzjoni tieħdet mill-Kommissjoni mingħajr l-appoġġ ta' maġġoranza kwalifikata fost l-Istati membri. U bekk dan eh, wassal sabiex eh, il-Komissjoni t-kondanna dal fatt li din eh, madix l-eċezzjoni u kol darba il-Komitat Envi u l-plenarja tal-Parlament jgħidu il-proċess ma kienx uħed tajjeb għandhom jisimgħu jitalmu. Meta nġu għal l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet. Grazie l-kelima jimmes, President. Jina wkoll għan intervjeni Pala firmatarja tal-oġġezzjoni nirringrazzja dawk li tkellmu qabli li ppreżentaw ir-raġunijiet illi kull darba iġeluna noġġezzjonaw għall-autorizzazzjoni ta' GMOs minnaħa tal-Kommissjoni. Mistaqat nirripeti dak li ġant għal, pero nitlob il-Kommissjoni għandix l-intenzjoni tippreżenta propost oħra jew tbiddel il-proposta li maċċettawx il-Konsell u l-Parlament fuq l-użu ta' GMOs prodotti tal-ikel u kol ma nafx il-Kommissjoni xtieħet in konsiderazzjoni l-possibilità li tibdel ir-regoli ta' komitoloġija billi nafu illi bidla fil-regolament tal-Komitat Tekniku eh, Plants Animals Food and Feed jista' eventwalment ikun allinjat mal-operattività tal-Komitat Tekniku, per eżempju fuq il-vetturi li jaħdmu eh, b'muturi fejn noqqas ta' maġġoranza kwalifikata fi dan il-komitat, il komissjoni ma tistax tipproċedi b'deċiżjoni jew awtorizzazzjoni. Jekk qed jieħdu konsiderazzjoni dawn l-elementi kollha, sabiex jamlu ktar demokratiku proċess dik ta' GMOs li sissa kif nafu l u kif qed infakru għadu mux. Thank you. Grazzi. Is-Sur Balas, mux ija tawn? Naddu għax shadows? Skużani. Għallu li li mintix edaw, pero, intik il-kelma. Grazzi, ser nitkellem fisem il-grupp eh, tal-Essendi. U għata dispjaċir li għeddin fuq punt li ma nafux tant fuqu hemm sitt persuni li qed jitkellmu dwar dan jiena pro-Ewropew lura f'pajjiżi nistaj li l-Ewropa li qed tiddefendi u li qed tajdinna biex nappoġġaw qed tawtorizza il-produzzjoni ta' soja modifikata ġenetikament u li hija rezistenti għal glifosate anka jekk għandna kontroversja kbira fuq il palissa ta' fuq li hemm rabtejt bejn glifosate u mart serju, hemm dibattitu fl-istati membri illi huwa dibattitu ħaj bħalissa jitratta l-ambjent u kif niżguraw saħħa ambjentali. Imma l-Kommissjoni baqgħet għaddejja bħal qabel adottajna lista twila ta' mozzjonijiet, però l-affarijiet ma nbidlux. Kemm il-darba mill-bidu tal-mandat komplejna nargumentaw mal-Kommissjoni fuq da' suġġett. Il-proċedura għandha tinbidel għaliex id-demokrazija hija regola bażika tagħna għandha tkun implementata da' tip ta' prodotti li jkunu projbiti għaliex huma eh, prodotti li jagħmlu ħsara li bnejdem u jiena rrid li tfal u tfal ta' tfal tiegħi ma waħlux fija li jena votajt favur prodotti li kienu resistenti għal glyphosate. Grazzi. Shadow Reporters? Sir Filner? Dear Chair, dear colleagues. Uh, President, kollegi, Sur Fjellner, muxaw? Talabni naqsam sebi ġenerali fuq l-oġezzjoniet fuq il-fazola ta' soj li hija modifikat ġenetikament EFSA tat permess il-żewġ tipi ta' fazola ta' soja fi frar u marzu 2017 dan ma jittrattax dawn iż-żewġ dawn il-fazola ta' soja il-panel konkluda il-fazola hija sigura sigura daqs il-kontraparti konvenzjonali fuq saħħa u ambjent. Minn l-aħħar tal-2015 minn oġġezzjoni sottometta kważi 20 oġġezzjoni għalla bozz ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq prodotti eh, ta' GMOs. Il-Kommissjoni ma qabżitx il-mandat tagħha fir-regolament bażiku u aħna fil-Parlament binna fuq regolamentazzjoni il-Kommissjoni għandha żommaħa. Regolament jgħid li jefsa għandha tagħmel evalwazzjoni xjentifika, l-evalwazzjoni qiegħed qudiem qiegħda quddiem nassaw jekk kefsa tasal għal konklużjoni il-prodott GMO u sigur għanna nafdaw fihom u nafdaw f'dan il-parir xjentifiku. Mhix ħaġa serja li tipprova twaqqaf kol approvazzjoni ta' GMO mittieqa flok mill-bib u tkompli toġġezzjona kif qed isir. Għal daqstant saħna ser nivvotaw dawn iż-żewġ oġezzjonijiet. Thank you, Madam. Si. is signora Gerling. Thank you very much. Grazie ħafna. Għal darboħra, erġajna spiċċajna f'dan il-komitat nitkellmu fuq oġġezzjoni fuq għatta implementazzjoni li kif smajna minn min qed joġġezzjonna mandu ebda status legali. Qed nitkellmu fuq li nagħmlu xi ħaġa li hija barra mill-kompetenza tagħna. Imma erġajna qed nagħmlu għadin. Is-sistema tajdinna implementa t-implementazzjoni ma tistax tibdilhom meta nivvotaw hawnhekk sabiex noġġezzjonaw għandna nkunu qegħdin nwaqfu l-awtorizzazzjoni. U naħseb hekk għandu jsir. Ejja nagħmlu għadin għaliex inti aħna responsabbli għal Ewropej. Però ftakru illi huwa diffiċli li tivvota kontra pari xjentifiku il-evoluzzjoni ta' riskju eh, tagħna fl-Ewropa jafos fost l-iktar riġida fid-dinja fejn hemm opportunità input mill-pubbliku fejn nistgħu niżguraw is-sigurtà ta' prodott. Nafu li 17 stat membru ħafdu vantaġġ tas-setat motija lilhom minn dal-Parlament fil-kodeċiżjoni sabiex ma jikkoltivawx dawn il-prodotti ħaġa tajba però li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk u li effettivament nimbrukkaw l-importazzjoni ta' prodott GM illi huwa sigur għal dawk il-pajjiżi li u jużawh għall-alf tal-annimali speċjalment. U dan huwa suġġett illi tfaċċa l darba tnejn tlieta. Jiena tweġiba maħadx minn min qed joġġezzjona fl-iskambju ta' Lulju fuq kwistjoni simili fuq xiridu jagħmlu bl-alf tal-annimali. Il-Parlament maħax l-opportunità li għajt l-Istati membru tistaw tażlu jew li timportaw għalf. Għaliex għaliex dan diffiċ li wis, kwistjoni diffiċ li wis, għaliex m'għandniex biżejjed ikkella l-animali tagħna fl-Ewropa. Maħniex autosuffiċenzi. Nimportaw xi 72% tal-alf tal-animali u azzjonijiet reċenti miex il gruppi politiċi tal-istess eh, persuni li qed joġġezzjonaw kompla jiżgura illi ma nilħux l-autosuffiċenza. Ikkampanjaw kontra l-użu ta' pesticidi fuq AFAs, e neħew l-inċentivi għal bdiewa li eh, jiproduċu proteini u u rew li huma favur il-projbizzjoni fuq glef fajsejtu dan iwaqqaf fil bdiewa milli ikapru biżejt proteina u issa qed jikkampanjaw kontra l-importazzjoni ta' alf. Hawnhekk qed naraw dogma ideoloġika u finalment m'hemmx post għal bidja konvenzjonali jekk issegwi din it-triq u m'hemmx post għal innovazzjoni teknoloġika lanqas jekk issegwi din ir-rotta. Kontenti bin-nuqqas ta' konsens xjentifiku u għara fu tibdil fil-klima, per eżempju, kif eh, jirreagġixxu Hawnhekk jagħtu każ l pari xjentifiku ma fuq sinjoraw jinjoraw dak li jint jintqal mill-esperti. Ħadd ma qallek kulhom, jimportom, jipproduċihom, imma twaqfux il-dawk li jridu jagħmlu dan, ma sax nifhem għalfejn mandom lebda bazi legali imma bazi ideoloġika bissa biex joġezzjonaw. U li tara li qed joġezzjonaw bazi tal-oġezzjoni tagħhom għal illi hija biss jajdunna li hija biss ħaġa firħa u jien ngħidulhom le mhux il-każ, glyphosate. Sej, ġa ġi awtorizzat fil-fatt. Mhux ħaġa pendenti. Isna qed ngħidu li qed nattakkawha u rridu niġġustifikawha barra ir-rutin ordinarja, mhux muddan mhux il-każ. Jiena nemmen li għandna nivvotaw kontra dan, naf il dal-komitat mus jagħmel dan, però iġri tiġi il-irġi ġil-jum meta tkun responsabli għal-vot tagħhom biex bekk kun tistgħu timportaw is-soja fl-Ewropa u forsi tibdew tibbażaw l-argumenti tagħkom fuq ix-xjenza. Grazzi, Signora Gelli, mill-Kummissjoni Sorbent. Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli. Grazzi għal kummenti ta'kom u tal-li tajt il-Komissjoni l-possibilità li t-reagġiċi għal dan iż-żewġ mozzjonijiet abbozzati l ewwel net nixtieq nibgħat l-iskużi tas-Sinjura Xantal Buċi li ma tistax tkun hawnhekk u jiena qed nisostitwixxiha llum. L-ewwel nixtieq nefasizza li dawn iż-żewġ applikazzjonijiet fir-rigward tal-awtorizzazzjoni tal-fasola tas-soja għal alfu għall-ikel m'għandhomx jaqsmu mal matkabbir illi s-Sinjura Gerling interpretata sew fil-intervent tagħha. Il-Komissjoni ehm, segwit il-proċedura kollha skont il-leġislazzjoni l-EFSA ehm, għamlet evalwazzjoni ta' riskju komprensiva ħafna u konkludiet pozitivament għal żewġ GMOs frigwat tal-effetti fuq il-saħħa umana fuq l-ambjent u fuq l-ambjent. Ehm, Il-lefsa indirizzat il-kommenti kollha wkoll fl-opinjonijiet kif ukoll waqt il-laqa fil-kumitat fl standing committee ma kienx hemm kommenti mill-istati membri li kienu qed eh, eh, jisfidaw l-opinjonijiet pozittivi, il-pubbliku anki eh, wieġeb għall opinjonijiet tal-EFSA u EFSA wieġbet u uh, ma kienx hemm riżultati li kienu se jinvalidaw riżultati l-bażi ta' dan il-possibilità li l-Kommissjoni ta' autorizza il-sojbin skont il- il-skont il-regolament 1829 sbarat 23 il-deċizjoni ġew ehm, votati fl-Ulju ehm, tal-2017 ma kienx hemm ehm, maġġoranza kwalifikata favur jew kontra u, skont ir-regoli tal-komitoloġija u r-regolament fuq il-ġiem ikellu għal fil-komissjoni prezentat l-appell l-komitat u dan wassal ukoll għal ebda opinjoni. Rigward tal-kommenti fil-rezoluzzjoni abbażata fuq il-koerenza tal-politika tal-Unjoni għall-iżvilupp fil-opinjoni tal-Komissjoni dan l-approċ mhuwiex qed jiġi majnat eh, l-ewwel net deċiżjoni jekk għandna nippermettu l-itkabbir ta' GMOs pajis terz huwa eh, din hija deċiżjoni sovrana u esklusiva ta' dak il-pajjiż Umbat għanna nżommu f-moħna li meta nimportaw li kellu l-alf minn pajjiż terz l-istandards ta' sigurezza, sigurta tal-Unjoni Ewropea applikaw. U kullħat huwa eh, firmatorja tal-trattati li joddu hawnhekk, japplika hawnhekk. L-Unjoni Ewropea kellha rwol fil-proċess eh, biex taqbel għal għanijiet tal- għanijiet sostenibli u tibqa t-implementa l-għanijiet għal-għanijiet sostenibli fl-Unjoni Ewropea u anki eh, fil-kooperazzjoni tal-izvilupp għal-pajzi msieħba fil-gwar tal-prodotti minn minn ehm, pjanti specialment il-glifosajt eh, il-sajbin zumma toleranti għal dawn il- l-truħi badawna għandhom ikunu konformi mal-ola residwi, livelli ta' residwi, e, dan mhuwiex regolat mill-leġlazzjoni tal-GMOs u anki l-approvazzjoni u l-tġdid tal-approvazzjoni għal glyphosate mhuwiex regolat mill-leġlazzjoni tal-GMO u kif intqalmi Signora sinjura Gerling id-dibattitu fil-gwad tal-tġdid e, għadu għaddej u l-opinjoni tal-Aġenziji fl-Unjoni Ewropea, eka u EFSA, fil-fatt eh, huma differenti minn dak li intqal minn Sinjura Akenstab fil-intervent tagħha. Id-disin tal- tal-field trials li saru eh, li jinvolvu il-tixrit um, l-użu tal-erbicidi kif ukoll l-erbicidi kollha kemm huma u bekk l-istandards tal-efsa ġew rispettati bisħieħ fl-opinjoni tagħna u dana ġew eh, sprejati bil-erbiċidi u dan it-tessiet bekk saru frigwa ta' sejħa biex nisospendu il-deċizjoni ta' bozzati sa' kemm il-proċedura tiġi riveduta jiena nixtieq infakkarkom li l-Kummissjoni ippreżentat proposta fejn permettit l-Istati membri biex jirristrinġu l-importazzjoni tal u l-alf tal-GMOs fit territorju tagħhom. Sfortunatament din il-proposta ġiet irroftata bil-Parlament Ewropew waqt li nkomplu nħarsu l-qoddim għal diskussjonijiet mal konsil fuq il-proposta. Mela, fuq waħda mill-mistoqsijiet tal-Sinjura Evi, il-Komissjoni anki għamlet proposta biex tbiddel il-regoli fil-proċess tal-komitologija u bekk li stati membri kollhom iżjed responsabilta u l-proposta tiġi diskussa mill-Parlament u mill-Konsil. Sakemm il-leġislazzjoni tkun titlesta il-proċedura eżistenti se tkompli tapplika. U l-Komissjoni għandha trispetta bħala konklużjoni għandi nisħa li l-Komissjoni m'għandix raġuni l għaliex trittira dawn id-deċiżjonijiet bozzati biex dawn iż-żewġ eh, sojbin srimmos jitpoġġew fissu dana eh, eh, abbażi fuq tal-opinjonijiet tal-EFSA tal-EFSA u il-proċeduri kollha taħt il-leġislazzjoni tal-ġemu eh, tiġi rispettata u il-Kummissjoni qed taħtem eh, skont il-poteri tagħha. Il-dritt tal-iskrutinju tal-Parlament huwa ristret għal jekk dana imur kontra il-setat tal-implementazzjoni u fil-fat il-Komissjoni miex qed teċċedi il-setat tal-implementazzjoni u bekk il-Komissjoni miex tiġġustifika li Iżda, nittama li spiegazzjonijiet li eh, tajtkom dan il-mod qed imwieġeb għal oġġezzjonijiet fl oġezzjonijiet appozzati. Grazzi ħafna bekk wasanna fl-aħħar tal-ewwel dibattitu tal-oġġezzjoni se l iżjed il-qudiem illum. tart l illum. Mela, oġezzjoni oħra fuq l-akrilamide. għanna s-Sinjura Kostinga iżda hija s minn Mr. Garris. Għandek il-kelma. Sinjura President, Sinjuri, nishti uh, natikom l-iskużi ta' Signora Kasnika għax uh, i talbitni biex nitkellem fil-qosor fuq dan il-sujġett. Mela, illum qed nitkellmu dwar l-oġġezzjoni għal proposta tal-Kummissjoni illi tapplika l-miżuri ta' mitigazzjoni u livelli ta' limiti benchmark fuq l-acrimidide jiena fl-alf. Nittama li kullħat jaqbel illi aħna tal-istess fema illi kull ħaġa karsinoġenika u għanna evidenza għonek li dana jista jikkaġuna il-kanċer il jew li tista twassal għal-kanċer illi hija ħaġa tajba li l-Komissjoni tara kif nistaw nħarsu il-saħħa ta' ċittadini tagħna u kif nistaw innaqsu r-riski tas-saħħa u l-perikli għalina. B'din l-oġġezzjoni maħdix qed nitkellmu dwar IVA jew le għal protezzjoni, qed nitkellmu biss dwar il-protezzjoni IVA għax hemm bżonna. Dana x'wassal għal din l-oġġezzjoni? in-naqqas sigurezza fl-applikazzjoni tar regolament. U l-konsekwenzi tal-miżuri tal-kontroll, ta' kontroll. u elenkar sproporzjonat tal-miżuri li wassal għal wis burokrazija fil-industrija tal-ikel, tal-produzzjoni tal-ikel. U ħafna diskussjoniet li kenna mal-Komissjoni u rawna li anki l-Komissjoni tħoss li hemm bżonn ta' xi linji gwida biex nagħmluha ċarissima kif SMI e se tiġu eh, affettwati mill-regolament u eh, fejn m'għandhomx obbligi bekk u arġenti li niddiskutu dan il-punt u niddiskutu l-linji gwida u anki l-impatt tal-regolament. Biex bekk mhuwiex il-każ Eh, eh, u li qed noħolqu xi ħaġa li qed iwassal insikurezza u inċertezza u li qed iżid ir-riskju jekk dan ma jkunx inkaż. Fir-regolament għandna l-iskeda bil-kulur għal chips. U ċ-chips eh, mhux mux eh, mux misjurin eh, trit, hemm ħafna regoli dwar kif trid titratta il-patata qabel ma tiklu. Għabe ma tikola fl-Awstrija fil-aħna għandna eh, chefs li huma mħarġin u dawn għandhom ir responsabilta u huma mħarġin f'din l-industrija tal-produzzjoni tal-ikel. U għalhekk ressaqna din il-proposta biex nirrispettaw responsabilta tal-operaturi f'dan il-qasam tal-ikel u nizguraw li dan regolament ikun iżjed ċar u biex ma jkollux pis sproporzjonat fuq l-SMEs biex ikonna u koll esenzjonijiet tal-SMEs U nishtiq neġantenni dwar dan li aħna publikajna rakomendazzjoni li mill eh, rakomendazzjoni publikata mill-Kummissjoni mill-2013 fil-fatt dwar dan il-punt. Dan diġa wassal għat titjib fis-sitwazzjoni. Pero għanna bżon ta' informazzjoni, għanna bżon ta', ta, ta kampanja, ta' trawim tal-arfin. Tal, tal, tal arfin mux aħna rridu nkunu aħna rridu niċċaraw dak li jista' jiġi simplifikat jew le għal SMEs li ma sanzjonijiet jista' jiġu introdotti biex nisguraw ċertezza legali u natu l-Kummissjoni l-possibilità li illi eh, tinkludi tħassib tal-industrija tal-catering u tal-SMEs qabel ma nadottawh il-regolament bekanna din l-opportunità biex ma naħlux ħin b'dan il-mod u fisem l-SMEs bekk qed nitlob illi biex ikonna eh, regoli ċari u bekk qed nitlob għall appoġġ tagħkom għal proposta ta' Sinjura Kurtzington. Signora Milo. Grazzi ħafna, Signor President. Mela, qabel is-sajf fil-Ġermanja fil-istampa kien hemm eh, ħafna a a kbira għax l europa kienet qed eh, tiċċajta biċ-ċips tagħna. Kenna itri miċ-ċittadini u ċevejto ħafna u anki kollegi tiegħi ċevaw eh, il-menti simili jekk nħarsu lejn il- jekk inħarsu lejn regolament għat naqis tal-akri majd jina nista nifhem għaliex mitħassib ovvjament il-prodotti tradizzjonali għandhom uh, jiġu rikonoxuti għanna intraprizi żgħar u uh, mikro li jaħdmu f'din l-industrija tal-catering u produzzjoni tal-ikel u uh, m'għandhomx bżonn iżir burokrazija fl-aħħar uh, ġemat għamilna sforz enormi kena ħafna diskussjonijiet fix-xogħol tagħna mar-rappreżentanti mill-industrija u l-idea li jena ħat minn da kollu kienet ċara ħafna wara titjib fil-qafas skont il-qafas tal-konsulenza publika naħseb li dan se wassal għal iżjed ħarsin tal-konsumaturi minnajr ma l-produtturi kollom ibidlu l-prodotti tagħhom u minnajr ma jkollna nżidu xi burokrazija. L-appoċ għal proposta mill-Kummissjoni minn gruppi differenti fil-Ġermanja hija l-appoċ huwa wiesa ħafna fil-Ġermanja iżda għad fadal tħassib u ma nistax ninjarom peress li menx appoġġ fost il-pubbliku ġenerali. Bekk irridu nsaqsu x'qegħdin nagħmlu ħażin fir-rigward tal-komunikazzjoni. Għax suppost tal-limna minn zbalji li għamilna fil-passat, eh, fil f'każijiet simili, iżda dana ma kienx il-każ hawnhekk naħseb illi hawnhekk qed nimmiraw għal iżjed protezzjoni għal konsumaturi mingħajr iżjed riski għal konsumaturi. Sur Taylor. Grazzi ħafna, President. Iva, Jina smajt il-Sinjura Kirsten u l-sostitut u nasiguraħ li mux il-talenti tal-chefs eh, austriaci li aħna mħasbin dwarom u hija l-kwalità u r-riski assoċjati ma li ikel illi qed jipproduċu mod ħażin l-ewwel net. Jiena nixtieq niddikjara l-oġġezzjoni tagħna għal posponiment tal-vot fuq din l-oġġezzjoni għax m'hemmx bżonn li nagħmlu hekk. Aħna se nivotaw kontra l-oġġezzjoni għal raġunijiet segwenti fl-2015 EFSA, l-Aġenzija ta' Sigurezza, adottat opinjoni illi konfermat l-evalwazzjonijiet ta' qabel l kremelajt fil-likel jista iżid ir-riskju illi ikollok il-kanċer. U dana jaffetwa il-kull età l-espostament attwali tal-akrilamide f'kull età tindika um, l-espostament eh, huwa ta' tħassib frigwa tal-effetti tal-kanċer. Il-Komissjoni Ewropea fl-aħħar ġiet frigwa ta' riski tas-saħħa u fl-Ulju l-Istati membri votaw favur regolament fejn min jipproduċi li kell irrid jaġixxi biex inaqqas l-akrilamajt fil-prodotti tagħhom skont il-liġi ġdida, kull manufattur, il-produttur tal-ikel, il-fran, il-ristoranti u tal-fast food iridu jizguraw li livelli tal-akrim li maħid fil-ikel li jiservu jew jibbeħu jibqaw inqas mill-limiti um, fissi fil-skont liġi. Mux biss, mux biss um dawn il-limiti um, huma um, ambizjużi moderament iżda 85 sa 90% fil-mija tal-likel fisswi diġa diġa huma konformi magħhom. U laqas huma finkolanti ġifiri għal kontrarju ta' dak li għanna fil riżoluzzjoni ta' Sinjura Kirsting dawn il-miżuri mhux se jirriżultaw f'xi pis enormi għal operaturi żgħar dejjem eh, tkun taf taf eh, tkun konxu ta' responsabilta li aħna qed nitfaw fuq il-produtturi iżda aħna ma naħsbux li hemm pis enormi għal dawk l-operaturi fil-fatt il-ħtiġijiet għal produtturi żgħar huma ola huma eh, suġġett għal kompatibilità mal mal skont il-prodott li qed tipproduċi. produċi aħna nilqaw il-limiti il restringenti, uh, eh, vinkolanti, uh, ah, il-Komissjoni taħseb illi illi bekk il restrizzjoni tkun il-produtturi jkunu jafu. U dan huwa l-ewwel pass biex innaqsu din is-sostanza li tikkaġuna l-kanċer fil-ikel. Aħna il-ħodor se nivotaw kontra u ninkoraġġikom biex uh, eh, tisseħbu magħna. Signora Xazdumus. Grazzi. Frisem il-demokrati eh, soċalisti jena nishti, soċjaldemokrati jena nishti, l li nappoġġaw il-proposta mill-Komissjoni u għalek se nivotaw kontra l-oġġezzjoni mill-PPE. Hemm diversi raġunijiet għal dan. L-ewwel net, aħna nixtiequ niżguraw illi l-konsumaturi tagħna huma mħarsin fis-saħħa saħħithom ikun eh, imħarsa fl-2015 EFSA konfermati li kienem livelli għoljin wis tal-akrilamajt fl-ikeltana. Meta l-PPE tajt li dan huwa ta' tħassib għal SMEs għax huwa burokratiku wis, għax jieħu wis żmien u dettaljat wis. Dan mhux minnu fil-fatt eh, li fimt jena, Jiena bħala ħrajn irċivejt ħafna emails mill-stakeholders mill fl-aħħar jiem mill ferad differenti tal-industrija u s-soltu ma nixtieqx nikwotom iżda Food Drink Europe per eżempju jgħidu illi il-proposta tal komissjoni hija il-proposta li se ġusta, prattika u proporzjonata biex inkunu nistaw naħdmu biex fuq it-neħija tal akredamajt u smajt l-Fran jgħidu li jistaw jappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni u bekk jekk nixtiequ nikkritikaw il-Kommissjoni għal xi ħaġa hija li ma mhux qed jippruvaw jagħmlu iżjed kontra l-akrilamide. Mela fil-qosor, SND nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni fuq l-akrilamide se nivotaw le għal proposta għall oġezzjoni mill-PPE. Għax nasbu illi il-proposta hija waħda raġonevoli minnaħat tal-Komissjoni, nasbu illi dana jisa jaħdem għall-industrija. Grazzi. Mela se nkompli għanna lista twila. Jien naħseb li kien se jkun il-kas għanna oġezzjoni oħra illi żgur se tkun imqanlata sti wara din u se jkollna kanna id-dibattitu qabel il-votazzjoni għax ma nistax nivvotaw mingħajr dibattitu bekk eh, żommu daf moħkom meta titkellmu jew terġa' tirrepetu argumenti diġà prezentati Sur Lisa, issa. Iva, grazzi ħafna. L-ewwel qed tixtieq ngħid li l akrilamajd hija ta' problema għas-saħħa umana. U speċjalment għaż-żgħażagħ illi qed jieħdu dozi qawwijin u jiena kont involut f'dan bħala tabib u mal-esperti wkoll. Il-periklu mill-akrilamide fl-Ewropa issa huwa iżjed minn min, min periklu mill-febronil u meta taħseb dwar diskussjoni li kena fuq il-fibronil, naħseb li għanna neħdu da bl-ikbar serjeta. U għandi najt li eh, xi żewġ ġurnalisti li qed jaħdmu fl-Austria u fil-Ġermanja u ma jitkellmu wkoll dwar ir-riskju għas-saħħa. U aħna l-Kummissjoni u aħna l-MEPs irridu ninformaw l-istampa l istampa jekk sfortunatament il-biċċa kbira tal-akrilamide li qed smaw, jiġi mill-ikel illi nis jamluħ jisajruħ id-dar jek tamil il-tiħu il-ħobs mixwi kważi maħru, jek tħalli il-ċips li tpoġijan fil-forn tħalli għom wis, dan huwa sors ta' akrilamide. Dana mandux Mannix għalfej eh, nikritikaw l-Unjoni Ewropea hawnhekk għandna bżonn ta' żiet informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha raġun tajt li m'għandniex ikonna ehm, limitu ehm, għanna neħdu approċ pragmatiku fondamentalment mixin fid-direzzjoni tajba iżda ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli għaxi il-proposta mill komissjoni qed issegwi l-approċċ xira iżda mhix ċara hemm ħafna modijiet biex eh, illi tinterpretaħ. Il-ħotrek per eżempju qed jgħid li huwa approċċ tajjeb iżda għandna bżonn li dan l-approċċ ikun isjed ċar. Dan se għal fis seħħ fl-ewwel ta' Jannar suppost, iżda sissa m'għandniex linji gwida, jekk jġobkom, ħan għamlu sforz biex niksbu linji gwida fuq il-mejda kemm jista' jkun malajr. Il-proċedura però hija dik destritta jekk inħalluha tgħaddi llum ma jkunniex mod ta' kif nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni biex eh, tiċċara sitwazzjoni bekk. Mhux il-Kummissjoni jekk jogħġbok mhux biss permezz tad-DGs ta' permess tad-deċiżjoni ta' kulleġġ sħiħ li ikonna linji gwida mhux biss ġimgħa qabel l-ewwel ta' Jonar iżda iżjed eh, kmini għandna żewġ tal-bit sodi minn dawk affettwati l ewwel net kjarifika tal-artikli 2 u 3 parti 2 jew parti 3 tal-annes 2 u 3 dawna japplikaw biss għal ristoranti l-gbar, il-katini l-gbar ta' ristoranti. U il-gwidi tal-bluzu eh, tal-kuluri f'parti A tal-anes 2 hija rakkomandazzjoni u mem xej vinkolanti. Nasab li dik hija tifsira hekk fimta iżda mhix ċarissima u se titol fisseħ seħ 50 ġemat minn issa u bekka għandna bżonn xi ħaġa bil-miktub mill-Kummissjoni kollha kemmi u dina se tkun utli żgur u nistgħu bekk nikkonsidraw illi nappoġġaw l-oġġezzjoni iżda eh, nagħmlu ftehim li kulħadd jaqbel magħha jekk niksbu l-kjarifika għax aħna rridu l-kjarifika u għandha tiġi deċiza fil-Kummissjoni et eh, nishtiq nitolba l-posponiment iżda nitlob il-kollegi biex iżommu f'moħħom il-fatt li għanna laqa tal-PPF Ruma mux kullħat se jkun għawnek għal-vot u bekk eh, bekk biex nkunu ġusti mal-votazzjoni nistaw niddeferu għanna ħin u nistaw nagħmlu hekk fil-laqa li mis tal-Komitat. Grazie ħafna. Dan kollu għadniħ kemm il-darba m'hemmx fejn niġu niftħu din id-diskussjoni għad baqalna ħafna xnamna, Sinjura Gerling. Ħanħabbar tiegħek bis serjeta u ħanejt biss xi affarijiet żgħar mela aħna mista nkunu qegħdin nappoġġaw l-oġġezzjoni fil-grupp tiegħi qabel tkellimt dwar il-konsensus xjentifiku importanti li kull konsensus fuq l-akremelajd li huwa ta' ħsara għal saħħa tal-bniedem hemm konsensus fuq u grupp tiegħi kien inkwetat ħafna fuq l-effett ħażin fuq kumpaniji żgħar. Aħna ikkonsidwejni għadi rajna wkoll l-obbligu ta' kummissjoni illi twettaq l-obbligi tagħha għal kumpaniji żgħar u naħsbu li għamlet din u naraw ukoll bosta eċezzjonijiet li jgħinu negozji żgħar, ġifri aħna mista nkunu qegħdin nappoġġaw l-oġġezzjoni. Grazzi issur Pedicini. Grazzi President. Nibda billi nfakkar tal-PPE illi grupp l-iktar importanti tal-ikel illi għandhom dak l amajdu ma dawk li l-iktar jinataw fil- tfulija. U għalek, għanna sorprizi illi għal darboħra ħat ippruvaw tibqaw tkaxkru biex jitħlu dawn il mizzuri fl-2005 faw u l-WHO kienu għalu illi dawn il-sostanzi jistaw kunu perikolużi għas-saħħa u l-efsa fl-2015 kienet għalet il-lakrim il majt flicker tista' twassal għal kanser flatajiet kollha. U għalhekk nfakkar il-PPE illi aħna hawnhekk m'għandniex limiti vinkolanti għandna biss miżuri ta' mitigazzjoni. U jgħid li għandu jkun hemm limiti inqas iktar ħfief għal kumpaniji żgħar. Ġifri, u laqas ma eh, taffetwa li kell li jisir ma tradizjonali, ġifri l-oġġezzjonijiet ta'kom ma nifimom, xalina u ma biss dawn il-mizuri il-bidu għal protezzjoni aqwa għas-saħħa tagħna. Grazzi. il sinjura Konneċna. Grazzi, Signora President, aħna il-grupp tagħna ħajivvota kontra l-proposta u nitlobkom ma tipposponux il-votazzjoni għax wara li smaj dak li qal is-sur biex inkunu nistgħu nħejju d-dokumenti tagħna. Dan jkun argument kontrina. Jekk għalfejn nħalluhom pendenti dana jaħdem kontrina l-esperti qablu l-opinjoni efsan ħarġet sentejnu l-akrimilajd huwa sustanza karċinogenika u l-esperti kollha bil istati membri qablu fuq dan. U għalhekk minnex qed nara ebda raġuni għalfejn idħul fis-seħ għandu jittawa issa il-Kummissjoni prezentat il-linji gwida jek nibqaw nipposponu l-affarijiet għal xun, l-affarijiet jaħlu ximkien uħat ma jkollu ċertezza l gung għal dejjem emmen illi aħna il-koll irridu nħarsu l-konsumaturi. U normalment fil-programmi politiċi tagħna hekk ngħidu, ngħidu għad il-ħaġa fl-istati membri kollha għalhekk hija priorità għalina illum illi nivvutaw kontra l-oġġezzjoni. Grazzi, signora Kadambach. Grazzi. Dak li smajna l-lum kien ċar il-maġġoranza tan nies hawnhekk jifmu li l-akrilamajd huwa ta' teddida s-saħħa tal-bniedem u għanna nappoġġaw daw ir-regoli ġdidi nasab li hemm raġunijiet politiċi wara l-oġġezzjoni li saret. U dak li ġi preżentat hawnhekk huma argumenti short term ħafna. Però il-Kummissjoni dak li qiegħda tipproponi hi jidher ċar illi huma li jigwida rakkomandazzjonijiet illi jipprovdu simplifikazzjoni għall smes dana kollu tiġa jinsab fil-proposta tal kummissjoni u m'għandniex għalfejn oġġezzjonaw, m'għandniex għalfejn inkomplu intawlu. Issa għall kummissjoni is-Sur Bersadeħ. Grazie, signora President. Iva, kif siġant għallef sa konkludiet l-evaluazzjoni tal-riskju komprensiv tagħha fl-2015 il-livelli attwali tal- eh, l-akwilem għajd għal eh, gruppi b'tajtajiet kollha jistaw jaffetwaw b'mod ħażin is-saħħa ta' bniedem kif 2002 l-akwilem għajd ġi detet flikker un bat sar ħafna xogħol minn ħadd kummissjoni u kollu saret referenza wkoll mill-rekomandazzjoni kummissjoni ta' tal-2013-647 iju e dwar investigazzjoni dwar il-livelli l-akwila fl-ikel u l-operaturi tal-ikel iridu kol jikonsidraw Metodi ta' disemdikazzjoni u jizviluppaw toolboxes sabiex jieħdu miżuri volontarji saħalli naqsu livelli tal-akrilamide. Però jidher ċar wara l-investigazzjonijiet li għamlu l-Istati membri fuq ir-rakkomandazzjoni il-miżuri ta' mitigazzjoni li sissa kienu volontarji jiġu implementati b'mod volontarju mill-operaturi varji tal u meftu tal kellu importanti li dawn il-miżuri waslu għal situazzjoni li tħares iżjed is-saħħa tal-bniedem ħadu li ġietu konfermata minn nefsa fl-opinjoni tal-2015 fejn konkludew illi livelli tal-akrilamide ma kinux qegħdin jonqsu b'mod konsistenti fl-aħħar snin. Għalhekk għal-protezzjoni ta' l bniedem importanti li jkun hemm il-miżuri ehm, regolatorji neċessarji sabiex jitnaqsu l-livelli tal akrilamajt billi tagħmel l-applikazzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni obbligatorji u bekk naċċertaw livell oli ta' protezzjoni għas saħħa ta' bniedem imma biex dawn il-miżuri ta' medikazzjoni jkunu mandatorji aħna għadna attenti li dawn l mizuri ġu applikati u adottati skont eh, daqsu natura tal-kumpanija. U nistanajt li iva l-speċifiċitajiet ta' eh, kumpaniji żgħar ta' mikro intraprizi, ristoranti, fritriz, dana kollha ħadnihom in konsiderazzjoni il-kumpaniji żgħar u mikroentreprizi huma eżentati espliċitament minn kwalunkwe rekwiżiti li jittieħdu kampjuni li jsiru analiżi u li jqogħdu jżommu ir-records. Ġifieri il-miżuri li qed nipproponu aħna ma jwaslu għal ebda burokrazija żejda jew pis addizzjonali fuq il-kumpaniji żgħar. l abbassa regolament kien soġġett ukoll fl-immodi f'dan l-aħħar sena u nofs. Għal konsultazzjoni estensiva ħafna eh, ma' ħafna organizzazzjoni differenti ta' partijiet interessati bħalma huma ristoranti, catering, beħ mimnut, mikroentreprizi, kollox. L-abbozza regolament ġi u ukoll għal feedback fuq il-portal ta' regolamentazzjoni aħjar ta' Kummissjoni Ewropea u l-kummenti kollha u ċivejna ħafna ġew studjati u miflija fid-dettall u iddaħlu wkoll bidliet fe bosta regolament qabel il-vot tal-Standing Committee tal-13 ta' Lulju sabiex nindirizzaw propju dat ħassib. Però kif qal il-membru onorevoli Lisa għatem punti xieġi ġundirizzati, per eżempju, eh, la bosta regolament jekk jgħaddi tiġi adottat mill kummissjoni u jidħol fis-seħħ 20 ġurnata wara pubblikazzjoni, però ħajkun qed japplika biss erba' xhur wara dħul fis-seħħ, jiġifieri l-applikazzjoni vera u propja tar-regolament jekk kollox isir sew ħatkun tkun għal għata tas sena d-dieħla ġifiri mux mill-ewel ta' l 2018. Dwar tħassib speċifiku il-Kummissjoni impenjata minn qabel il-tħul fis seħħ ta' regolament li tipprovdi gwida ċara u illi tipprovdi wkoll ċarezza bla ambigwità xejn dwar li muma dawk in-negozji li jridu japplikaw liema miżuri. U dan skont id-dispożizzjonijiet legali ta' artiklu 2 u l-indikazzjoni li tiġa tajna fil-Islamic Government ta' 16 ta' Lulju kif ukoll kif nimsemmi esplicitament fir-rapport tal-Kumitat. Ġifiri nista' ngħidilkom illi ħankunu qegħdin nagħtu gwida ċara dwar liema miżuri jiġi applikaw liema tip ta' eh, negozji u dana qabel idħul fis-seħ dwar Issa, l-użu tal-color guides. Kulħadd ovvjament irid jaħdem sabiex ikollna l-inqas livelli ta' akrilamajt possibbli dejjem taħt il-benchmark f'dana il-punt irridu niċċaraw. Jekk inti jkollok xi ħadd um fil-lukanda jmur jieħu eh, kolazzjoni jagħmel toast u ħalli għawis fit-toaster u tilħaraqlu ma tistax inti mbagħad tagħmel l sitta l lukanda responsabbli. Ġifir daw il-color codes ħajkunu fl-axar mill-axar għal-konsumatur f'dak il-kas, ma tax inti nżomm responsabilsis tal-hotel, Imbagħad hemm ukoll analiżi li trid issir għal eh, kumpaniji kbar u dan huwa ċarat illi l-analiżi tista' ssir fuq livell ċentrali għal xhum għandhom proċeduri standardizzati biex jippreparaw l-ikel u għalhekk il-teża kampjuni u l-analiżi jridu jsiru Fistabilimenti stabilimenti li jkunu madwar l-Unjoni Ewropea kollha, ġifiri dan il teħet ta' kampjuni u l-analiżi sib ma' proporzjonat. Il-Kommissjoni hija tal-opinjoni li l-abbozz ta' regolament jipprovdi livell li ta' protezzjoni tal- ehm, saħħa tal-bniedem fil-waqt illi jirrispetta il-prinċipji ta' sussidjarjetà proporzjonalità dwar il-posponiment tal-vot għadna ma semmejtiex dik news. Alright, sekk mela, grazzi. Grazzi ħafna. raw jekk hux ħanivotaw jew le dwar dan il-punt iktar qoddim wara li niddiskutu l-oġġezzjoni. Fuq proprjetajiet ta' endocrine disruptors. Min jaġġezzjoni? Jekk jaġġezzjoni. Ovvjament, fl-interess tagħna l-koll nippruvaw nillimitaw il-ammont ta' ħin li nitkellmu x'is-suġġett ma' fuq sew. Imma, xorta waħda min jaġġazzjona Signora? Guthart, Gutland, Iva, Sinjor President, ħan iprofa nirrispetta talba tiegħek mela. Aħna nir-regolamenti li jgħid x'inhuma il-kriterji xjentifiċi ta' proprjetaj ta' endocrine disruptors. Il-proposta tal-Kummissjoni miex kollha kemmi ħażina, imma miex tajba biżejjed u speċjalment mhijiex legalment soda. Fil-fatt il-Kummissjoni qabżet il-mandat tagħha billi daħla dina il-deroga ġdida għal l-ekim sejħa non-target organisms sul l-bidla 3.8.2 tan nestnejn Il-regolament ta' PPE bħalissa tajt li sustanza attiva għandha tkun approvata biss jekk ma tkunx ma jusa li għandha proprjetajiet endokrin li kollhom endokrin disruptors jista' jkollhom effett fuq non-target organisms sakemm l-exposure ta' non-target organism għal din sustanza attiva taħt kondizjonijiet ta' użu jkunu neglectable. U dan għawam sejjaħ il cut-off criteria, però il-Komissjoni qed tipproponi deroga issa u għalhekk qed toħloq vojt u tibdel element essenzjali ta' dan ir-regolament. Dan huwa ksur sfaċċat ta' setat li għandha l-Kummissjoni li l-Kummissjoni ma tistax tiksirhom u li tassew iridu nirreaġixxu għalihom. il kwistjoni tal-kriterji xjentifiċi tal-endocrine disruptors huwa ta' importanza kbira u kummissjoni inkwetata li jista' jkun hemm iktar lew minn qegħdin jgħidu li jekk il-kriterji ma jiġux approvati u għalhekk il-Parlament irid jaċċetta il-proposta. Il-problema hawn u hija niftakru illi kienet il-Kummissjoni illi suppost kellha tippreżenta daw il-kriterji f'Diċembru 2013. Niftakru li l-Kummissjoni ġiet messjuba ħatja fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-li ma' għamlet xogħla ma kienx il-Parlament li wassal għal dan it-tewmin, anzi aħna dejjem inna nisolbu għal kummissjoni biex taġi xiwissa issa kummissjoni ppreżentat inna kriterji tagħha li mhumiex ta' ma dak li kien il-mandat tagħha. Dina hija kwistjoni ta' għajnuna għal ċittadini u l-ambjentana dritt li nkunu mħarsa kontra sustanzi perikolużi ta' madwarna dan huwa ta' importanza ewlenija n-nis tal-Ewropa u koll sabiex ma jkollom xafaj jqogħdu għal dan it-tip ta' rikat. Aħna ma nistgħux naċċettaw illi taħduna żamuna ostaċ b'dan il-mod u uh, sempliciment għax il-Kommissjoni deċidiet li d-dum daqshekk aħna ma nix għalfejn naċċettaw bil-fors, aħna qegħdin nitolbu l-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta ġdida mingħajr din id-deroga u Dan mux suppost ifisser li l-Komissjoni tibda mill-bidu ta' medixar mill-bidu imma illi tneħħi dan l-element li fl-aħħar mill-aħħar mur kontra illi ġi. Grazzi, s-sur. Ejkart, Eva, għanna għadin diskutu saga ta' seba snin u nos fuq l-endocrine disruptors, ġifiri naħseb illi nista' nitkellem f'ħafna tul jak ir-rejs imma ħanżom il-limitu. Il-Kummissjoni għacċediet il-mandat taħħa iva jvew la dinja kwestjoni dwar l-istat ta' dritt, mandax tejn xtaqsam ma' kontenut. Aħna għanna opinjonijiet politiċi differenti fuq dan il-fajl, dan nafuħ, ma dinja kwestjoni dwar jekk il kummissjoni x'qiegħda taċċedi l-istatat tagħha wara qegħdin nisolbu wkoll l-opinjoni legali fuq dan il-punt għaliex dan jgħinna biex inkunu nafu jekk dan huwiex il-każ iva jew le. U l-opinjoni legali għaltilna b'mod ċar il-Kummissjoni qed taqbeż il-setat tagħha. U daqshekk xejn inqas u laqas iżjed Nis li għatajtunna li għadin nkunu pragmatiċi, din hija kwistjoni ta' stat ta' dritt u dawk il-partiti li qed jgħidulna sa għajan nkunu pragmatiċi missa li kummissjoni qed taċċedi is-setat tagħha m'hemmx sens. Fejn qed jaċċedu is-setat tagħha din hija kwistjoni tal-cut-off criteria. Il-cut-off criteria kienu d-diskussjoni li kellna fl-2009 fejn ir-regolament tal-PPE ġie ppreżentat. Il- definizzjoni ta' cut-off criteria, għanna definizzjoni għall endocrine disruptors, un bat għanna mistoqsija meta għandhom jiġu applikati dawn u għalek għanna il-cut-off criteria. Għanna għannes sħiħ dwar dan illi tagħti definizzjoni tal-cut-off criteria u jgħid ċarutont li dana jiġi approvat biss jekk mhuwiex meqjus bħala eh, li għandu propertajiet ta' endocrine disruptors jew non-target organisms. U issa l-Kummissjoni qed tagħmel deroga fuq din. Jekk intom tridu li tagħmlu deroga fuq element essenzjali fir-regolament, dan irid isir permezz tal-kodeċiżjoni. Issa kummissjoni jgħidilna maħna rridu l-affarijiet malajr wara da mhux ġebdu saqajhom għal seba' snin u nofs issa waħda rridu malajr. It-tweġiba hija sempliċi, aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar il-kriteri hawnhekk dik il-biċċa dik il-proposta mhix problema, jekk intom tridu deroga imma tridu tiġu bi proposta ta' kodeċiżjoni l-affarijiet ta' kisiru u jekk taraw ukoll l-opinjoni legali dina tagħmilha ċara daqs il-kristalli dan il krat of criteria fl-annes huma element essenzjali ta' dan ir-regolament. Għaliex kultant taħna u wkoll il-Kummissjoni tgħidilna ma dan huwa għannes biss. Imma il-Kummissjoni għandha issa tali tiddeċida dan huwa parti mir-regolament imma mhux importanti mhux essenzjali u t-tieni net għannes kif il-koll nafu jaffu kull element lini Eżempju żgħir biex fun il-koll għannes ta' Renewable Directive għandek il-miri, għandek it tiri ta' kull stat membru. Allura ħatajdu li dak mhix parti kruċjali tar regolament, ġifiri dak l-argument ma jreġix. Kommissjoni, għal darbohra, jekk tridu tibdlu xi ħaġa, tistgħu tibdluha, niskellmu fuq il-kontenut, imma dan ngħid fuq il-proċedura tal kodiċiżjoni u mhux fuq il-settat ta' implementazzjoni għalek, jek joġobkom kollegi, warbu daqxej l-idejat politiċi għal-moment u ikkonsidraw l-implementazzjoni legali u ovvjament il-Kommissjoni għedha taċċedi il-settat taħħa ta' implementazzjoni għandha opinjoni legali li għettajdina dan xi tridu iżjed. Għal seba' sinu nofs il-Kommissjoni kienet mieċja direzzjoni u għata d dejja fl-istess triq. Jekk aħna għantu għabdin id-dritt nafu li ħajkunem hemm eventualment l-istess ħaġa f'regolamenti oħra. Aħna hawnhekk naqtaw linja, linja legali, grazzi. U jiena ħana ta' linja fuq il-ħin, jekk jaġobkom kollegi, żommu mal-ħin tagħkom. Is-Sinjura Dalaj. Pardon, merci Madame la Grazzi. proposta li għanna qoddimna mijiex perfetta imma hemm raġuni għafej għadamek ti tippermetti li l-Unjoni tipproċedi Fuq li zet leġizlazzjoni stata fid-dinja għadin nżommu ħna ma' regoli internazzjonali x'tista' tippretendi iktar. Nkunu prammatiċi kieġobkom. Dawn id-definizzjonijiet jidu applikaw ma' leġislazzjoni tagħna. Inna naħdmu fuq dan san mhux ħażin. Ma fl aħħar nistgħu niproċedu, għandna bżonna din id-definizzjoni, jekk aħna ma naċċettawx din proposta, ħanerġgħu nibdew perjodu ta' xi għaxar snin oħra ta' negozjati, meta inti jkollok definizzjoni li trida u tajt li hija importanti neċessarja sabiex tħares liċ ċittadini naħseb illi ma tkamilx sens li nerġgħu nifsu diskussjoni ta' xi għaxar snin oħra, aħna rridu nimxu l-qudiem, aħna rridu nħarsu s-saħħa, aħna rridu illi ikun hemm l-innovazzjoni biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' regoli ċari. L-industrija għandha bżonn kif tiżviluppa prodotti aktar sikuri għal-futur. Madam Signora Gerling, ikkerbok. Grazie. Għandu diskors twil preparataw. Għani provan nqassar. Jena ma nappoġġax din ir-riżoluzzjoni. Proposta tal-Kommissjoni jaċċettabbli ma palma qal oħrajn mhux perfetta. U dan huwa riżultat kif qalbaż ta' ħafna snin. Iġifieri din nikkonsidraw x'għandna fuq il-mejda u mhux noħorġu baktar raġunijiet għal dewmin. Naħseb li huwa importanti li għandna regolament fejn il e sustanza tħalli impatt fuq organizmi pal pesti tal-pjanti li jibqaw jiġu autorizzati. Jekk sustanza ma tġiġ klassifikati bħala endocrine disruptor huwa automatikament aċċettat illi kull sustanza attiva tkun suġġett tal-evalvazzjoni tal riskju approvazzjoni jisir biss ġala darba l-aspetti kollha tal-evalvazzjoni jiġu rispettati. Neċessità li l-kriterji interim jiġu sostituiti trittinata importanza jekk dan din mira tiġa adottata mill-Parlament, dawn kriterji jibqaw indefinitivament fejn jista' jkun hemm kategorizzazzjoni Eh, ħazina u importanti li ma noġġezzjonawx hawnhekk u għalmenu niksbu xi ħaġa. U fuq il-punt tal-opinjoni legali li baż kellem dwarha li s supremazja tal-liġi importanti, l-opinjoni legali mill-Parlament Ewropew u s-servizz legali hija bis-opinjoni mhijiex il-liġi. Thank you very much, Madam Gerling. Madam Lees. Kollega Lees, Grazie, President. Għan iprofa nżom fil-qosor. Tkellimna dwar il-fazola ta' soja modifikata ġenetikament. Għed nitkellmu fuq punti oħrajn li huma fil-qalba tal-tassib tal-ċittadini Ewropej fuq l-endocrine disruptors, fortunatament dawn għaparti mill-ħajja tagħna ta' kuljum il-WHO kitbet lista ta' tmimmet kimika illi hija suspettata jew magħrufa li kollha impatt fuq l-ormoni tagħna u għaldaqstant hemm bżonn ta' definizzjoni afas eh, mill-att legali. Sibna li kena dan għal pesticidi dir li f'erba ta' lulju ksibna dan u rnexxinna nkaxkru dan wara kull tip ta' posponiment il-kwistjoni ta' definizzjoni komuni u bdaddew minn kollu it-tamajna il-definizzjoni legali tkun ċara, pero mhuwiex il-każ. Is-servizzi legali tal-Parlament qegħdin jgħidu li l-Kummissjoni bl-aktar mod ċar qabżet il-kompetenzi tagħha mhux semmur lura l-argumenti kollha illi ġew spjegati mill-rapporter u minn baż, il-verità hi illi l-aspett tekniku ta' dan id-dokument u l-approċċ legali bejn bejn il-Komissjoni il-Parlament juri noqqas ta' ambizzjoni, l-kriterji kollha semmew diġà derogi għal ċertu elementi li ħallu impatt qawwi fuq sistema tal-ormoni ta' insetti qegħdin niżviluppaw għal daqstawn dawn il-endocrine disruptors dan l-ambjent. U nistennew stennejna xi ħaġa li lin minn strateġija għal daw li jeżistu kullimkien fil-ġugarelli, fil-basktijiet u l-Ewropa għandha bżonn aktar minn Ovvjament se qed nivvota favur. Very much, eh, Madam Lies, Madam Hazenkamp. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, hormoonverstorende stoffen, we weten het, die kunnen al in hele kleine hoeveelheden... Signora Hazekamp, grazie president. Nafu illi endocrine disruptors jistaw u problemi, per eżempju, għal fertilità jew jikkawża tumur fis-sider fl-2013 il-Kommissjoni refat responsabilità sabiex tħares is-saħħa tal-bniedem u issa waslu kriterji li huma tartwis mill-Kommissjoni għal daqstant aħna favur din eh, l-oġġezzjoni. Nista' nippreżenta numru ta' punti, però nikkonċentra fuq żewġ punti biss. Ħafna drabi nitkellmu dwar il-saħħa tal-prova li hija kemm xejn diffiċli jew kważi impossibbli għal erbiċidi u l-fertilizzanti. Hemm disruptors da don fuq issu u saħħa tal-nidem mhux qed tiġi mħarsa. Barra minn hekk, prodotti oħrajn għall konsumatur bħal pakketjar, il-ġugarelli, kif ukoll il-ħaxix li jintuża fil-ground tal-futbol ukoll, koll, inkludan l-elementi dan jilabu it-tfal tagħna hemmhekk. Dan kollu għandu jitwaqqaf. Jekk ma nistawx nużaw kriterji tajbin, hemm naraw nistawx naddu minnajrom u niprojbixxu diġa dawn is-sustanzi u nrispettaw kriterji aċċettabbli. Kollega Felicini, jeder il kummissjoni ċediet u d-dim il-multinazzjonali agrokemiċi minn kajja li fil-16 ta' Deċembru 2015 il-Qorti tal-Unjoni Ewropea qalet li determinazzjoni ta' kriterji ċientifiċi għall-identifikazzjoni ta' endocrine disruptors għandha tkun għandha ssir biss b'mod oġġettiv. Jiġifieri bażi ta' informazzjoni xjentifika li għandha x'taqsam biss ma' disruptors u indipendentement minn kull konsiderazzjoni speċjalment tat-tip ekonomiku jekk imbagħad naqraw it-test adottat huma konsidrati bħala endocrine disruptors dak sustanzi biss fejn nuru b'mod xjentifiku il rapport ta' kawżalità bejn l espożizzjoni għal sustanza u dannu. Jiġifieri l-ebda azzjoni qatt ma tista' issir kontra daw is-sustanzi fejn hemm suspetti ta' impatt ħażin fuq bniedem. Dan ifisser l-Kommissjoni qiegħda tevadi l-prinċipju ta' prekawzjoni fatt gravi ħafna waħna kontra bil-qawwa dan. Mr. Giseke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dieses Thema der endokrinen Kollegi, il-kwestjoni ta' endocrine disruptors ġi diskussa fit-tul, kien ħarsu lejn proposta tal-Kommissjoni jider illi l-NGOs u lanqas l-industrija mumma sodisfatti wa kompromess u fl-ħar mill-aħħar stati membri qablu bil-proċedura ta' tensjoni jekk dan qed jiġi eh, evitat legalment ridu nieħdu l-passi. Kenna 30,000 oġġezzjoni, kienet proċedura li swiet il-flus u issa qed naraw applikazzjoni mill-Grupp ta' Ħodor fejn jitolbu l-Kummissjoni malek hemm jista' jkun u proposta ġdida. Jiġifieri ejja nkun onest jekk qed nitolbu dit tip ta' eżerċizzju dan sejħu aktar żmien, erba' ħames snin, ma jiġri xejn, matul dan iż-żmien u ma naħsibx li dan mod kif niproċedu politikament. Naħseb li għandna fuq il-mejda huwa l-aqwa soluzzjoni possibbli tittina sigurtà legali għal kumpaniji ħarsin massimo għal konsumaturi u memx riski addizzjonali u perikli. Il-ħodor kienu qegħdin res u proposta qudiem il-gvern fi Berlin u CDU u l-ħodor qed jaħdmu fuq dan u jista' jkollok kompromess illum. U naħseb li għanna nikkonċentraw fuq li naħdmu politikament mod xira. Madam Grostet. Senjora Grostet, grazie ħafna. Il-priorità tagħna hawnhekk li nħarsu l-saħħa taċ-ċittadini għal diversi snin konna qed ninsistu fuq li nieħdu pożizzjoni fuq dawn il-perturbaturi. Issa għandna pożizzjoni għadha mhix perfetta. Kont nippreferi fil-proposta tal-pestiġidi li konna eccezzjoni dwar il-perturbaturi u insetti. Mhix perfett li għandna imma huwa pass importanti l-qoddim u jinnna nistenni żmien twil. Et najdu Iva mżon immorru l-min dan, ovvijament et nitkelmu fuq perdurbaturi l-koll rridu imxu l-qoddim, imma irridu nieħdu dan il-pass, rridu nkomplu naħdmu. Imma li ma naċċettawx dan huwa essenzjali għaliex jiena favur il-proposta tal kommissjoni grazzi. Grazzi tal-li kont konċiża. Il-kollega Berent mill-Kommissjoni. Grazzi President. Jiena wkoll s nipprova nżomm fil-qosor pal oħrajn. jista' jintqal ħafna fuq il-punti li tresqu fl-abbozz eh, ta' oġġezzjoni ma xtaqt nifoka fuq dil klawzula ta' deroga illi jidher li qiegħda fil-qalba tal-kwistjoni. Ma qabel nagħmel dan infakkarkom illi fil-fatt kien proċess twilu komplikat għal-Kommissjoni sabiex tippreżenta dawn il-kriterji l-Standing Committee u l-Konsil u l-Parlament għal-Revizjoni billi ħafna qalu li l-opinjoniet huma diverġenti ħafna u dak li ressaqna u għal-aqwa kompromess possibbli. Dwar dal-punt partikolari, il-klawzola li fil-qalba tal-oġezzjoni xtaqt ngħid illi għal kontrarju ta' servizzi legali tal-Parlament, servizzi legali tal-Kummissjoni ħarġu bir-riżultat illi qegħdin naġġixxu fil-setat tagħna u hemm element partikolari f'tlieta qatt nej li mhuwiex element essenzjali bħal kataf kriterja l-oħra li hemm referenza li f'artiklu tar regolament dan mhux u memxejn f'artikli jew fil-premessi illi limitaw is-setta tal-Kommissjoni f'artiklu 78 fuq dawn il-punti l-oħrajn fl annessa parti din dan l-argument legalistiku nfakkarkom il-regolament kollox ma kollox għandu l-mira li promovi l-izvilup u l-post fuq is-suq ta' sustanzi li huma aħjar minn oħrajn u regolaturi jkunu koperti ma konsidrati bħala aktar eh, jamlu nqassara minn oħrajn. Jaqaw taħt IPM, Integrated Pest Management, u għan ta' data ta' data sabiex wieħed jappoġġa l-iżvilupp tagħhom. Ġifieri li tipprojbixxihom mingħajr eċċezzjoni ifisser tkun qed tmur kontra l-mira tar-regolament mod ġenerali. L-aħħar punt, xtaqt nisħa illi dal klawzula partikolari kienet strumentali u essenzjali sabiex niksbu appoċ ta' maġranza kwalifikata fl-Standing Committee. Sur Eckhout qal li forsi nuża dan bħala teddida mhix teddida u fatt mingħajr din il u partikolari ma kienx ikun hemm maġġoranza kwalifikata fl-Standing Committee u għal kontrarju tal-oġġezzjoni illi ma sax imorru lura l-istess test minn il klawżula nix ma jkonniex l appoċ li hemm bżonn u dan ifisser kif qalu diversi kellima illi nispiċċaw neħlu bil-kriterji interim għal żmien konsiderevoli u jekk hemm konsens dan id-dibattitu jitratta propju dan. Il-kriterji interim mhumiex xirqa u jidentifikaw il sustanzi eh, żbaljati mhux dawk kelli insibu fid-dokument. waqt li proposta forsi mhix perfetta, flajnejn ta' ħafna tfisser pass il-qoddim, dal-kriterji u ma pass il-qoddim meta qabla mal kriterji interim u Ipropajna wkoll kawżula ta' revizjoni fid-daw tal-esperjenza li se nikzbu bl-implementazzjoni ta' dawn il-kriterji jistgħu biex ikunu żviluppati ulterjorment u jiġu riveduti fil-ġejjin. Grazzi. Thank you very much. That ends the debate on... Uh, Grazie, il diskussjoni malu għawnek, għaddu sal-votazzjoni. Anzi, qabel nibdew il-votazzjoni, għanivotaw fuq xi files imma irċevejna żewġ talbiet għal posponiment ta' votazzjonijiet u koll li sottometti dit-talba. Fejn hemm bżonn l-wieħed fuq posponiment fuq l-akrilamajt. U mill-li femt fid-dibattitu hemm Eh, talba l-posponiment, għan talba l-posponiment, għal daqsan t votaw fuq talba l-posponiment minnu favur li naċċettaw il-proposta illi nipposponu il-vot fuq l-akrilamajt sa sa 12 ta' ottubru. Uh, let's do it electronically. għamlu elettronikament għax iktar faċli. The vote is open. Does everyone... Uh... Vota kolħat. Is closed. What's malu? Ma taddix il-proposta. Mela, ħan votaw fuq dan il-lum. Et-tini proposta għal-posponiment u li niposponu l-vot fuq il-governanza internazzjonali tal-oċeani għaw minn u kontra posponiment ta' dan id-dossier vot miftuħ. The request was made by the... It-talba saret mill-relatur. ma reġezzjona mela l-ura nistaw nikkonsidraw il-proposta bħala approvata. Il-vot fuq il-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani tiġi posposta l-daqstant għall-laqa ta' Novembru. Nibdew il-votazzjoni għal daqstant l-ewwel punt. Vot għal oġġezzjoni dwar fazola ta' soja GMO, FG 72, eccetera, eccetera. Vot elettroniku, vot miftu. and the vote is closed. Vot malu. Taddi. Ettini. Oġġezzjoni. Dwajr GAS. Erber berba 06 ċetra. Fazola tas-soja wkoll vot miftuħ. The vote is closed. Vot law? Taddi. Tilet vot. Oġġezzjoni. Marbut ma' level ah, ta' akrilamajt flikel, vot miftuħ. The vote is closed. Vot malu ma taddix. Oġġezzjoni fuq kriterji li stabilixxu il-livelli ta' mm, perturbaturi għas miftuħ. The vote is closed. Vot malu. Taddi. Vot li jmiss. Fu regolament jadatta numru ta' t-legali jiprovda l-użu ta' proceduri regolatorji bi studju artiklu 209-209 ta' trattat. Nivotaw l-ewel fuq l-emendi. Blok 23 u 12 sa 123 minu favur. Minu kontra. Taddi. Emenda 125 minu favur. Minu kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 126 minu favur kontra astenzjonijiet taddi. 129 u 128 jaqaw. We vote on the last page we have. Nivotaw fuq l-axħar paġna l-emenda 159. Favur. L-emenda 159. Minu kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 124 u 127 u anki 131 sa 158 u 168 eh, eh, eh, minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ daħħar vot fuq din emenda elettronikament votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa Għaddit. Mela, issa nifotaw fuq litra illi issa nibat fisem il-komitat tana fej se jkonna l-emendi illi ġew adottati memuża ma' litra. Favur, litra, minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit. Daqsek, le, fadal wahda. Nifutaw fuq l-implementazzjoni tal-istrateġiji makro-reġjonali tal-Unjoni Ewropea kompromess wieħed favur kontra Astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 2. Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddit. Kompromess 3. Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddit. L-emenda 9. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Nikontrolaw? L-emenda 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 11 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. L-emenda favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. L-emenda 13 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Konfirmi serba favur kontra, astenzjoniet, għaddit. L'emenda emenda 15 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. L'emenda emenda 17 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess 5 favur, kontra, astenzjoniet, adottat. L-emenda 20 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 21 favur kontra. Assenzjoniet, għaddit. L-emenda 22 favur kontra. Assenzjoniet, għaddit. L-emenda 24 favur kontra. Assenzjoniet, għaddit. L-emenda 25 favur kontra. Assenzjoniet, għaddit. 26 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess sitta, favur kontra. Astenzjoniet għaddit. L-emenda 28 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 29 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 31 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 32 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 33 favur kontra astenzjoniet għaddit. 34 favur kontra astenzjoniet għaddit. 35 favur kontra astenzjoniet għaddit. 36 favur kontra astenzjoniet għaddit. 37 favur kontra astenzjoniet għaddit. 38 favur favur kontra astenzjoniet għaddit. 39 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 40 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 41 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 42 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 43 favur, grazzi. Kontra, astenzjoniet, għaddit. 44 favur kontra astenzjoniet għaddit 45 favur kontra astenzjoniet għaddit 46 favur kontra astenzjoniet għaddit 47 favur kontra astenzjoniet ħani kontrolla 47 votzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. 48 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 49 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 50 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 51 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess seba' favur kontra, astensjoniet, għaddit. Per 55 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 56 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 58 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 59 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 60 favur, kontra, Astenzjoniet maddiċ. 61 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 62 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 63 favur kontra. Astenzjoniet nikontrollaw. 63. Votazzjoni miftuħa. Maloqa għaddit. 64 favur kontra astenzjoniet għaddit. 65 favur kontra astenzjoniet għaddit. 66 favur kontra astenzjoniet għaddit. 67 favur kontra astenzjoniet għaddit. 68 favur kontra astenzjoniet għaddit. 69 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 70 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 71 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 72 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 73 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Issa nifataw fuq l-opinjoni abbozzata eh, kif ġiet emendata, votazzjoni miftuħa maluqa adottata addit, sinjuri bekk għalaqna il-votazzjoni il-sessjoni tal-votazzjoni ringrazzjakom while uh, you will uh, stay with us or leave. Mela, sinjuri, waqt li titilqu eh, jekk joġobkom fil-kwit kemm jista' jkun. Eh, kollegi, Sinjuri, kollegi, u partiċipanti oħra f'din laqa jekk joġobkom. Ningrazzjakom. mela neġa lura l-istqarijiet dwar il-punti eh, varji l-ewwel net. Zbalġi identifikat f'regolament li għandu xaqsam mal-tpoġġija fis-swieq tal-prodotti bioċidali, illi għandu xaqsamma l-isem tal-sostanza attiva nes wieħed kategorija 6 tielet linja fil-iskeda rilevanti kif ukoll fil-dokumenti rilevanti tal-Komissjoni fil-numri ESA tal-Komissjoni il-Parlament intalab mill-servizzi kompetenti tal-Konsil biex jaqbel mal-korrezzjoni proposta tal- tal-izbal u bekk korriġendum mal attest adottat ġi imħej għanna regola li t-permetti din il-korriġendum intbat l-membri kollha tal-komitat tagħna nar l-erba jekk mawx oġġezzjonijiet sal-aħħar tal-laqa tal-komitat tal-lum il-korriġendum se jiġi meqjus bħala approvat u bekk se jiġi mressa uh, l-Parlament għall-istqarrija fil-ewwel sessjoni tal- Eh, plenarja fil-Fattubru. Suġġetti ħorru għal kompożizzjoni tal-tim fuq il-Lulusjer eh, fil-negozjati wara d-deċizjoni tal-plenarja biex eh, nibatu l-Lulusjer fajl l-ura l-Lenvi skont il-regoli regola 69 F il-tim ta' negozjati se jiġi prezidut mill-president u se jiġi se jikonsisti mill-relaturi u shadows. shadows Tillet punt għal-affjazzjoni tal-ITS wara d-deċizjoni tal-plenarja biex jiddeferu il-fajl eh, biex jibbatu l-fajl ura l-envi għal negozjati interistituzzjonali, il-tim ta' negozjati se jiġi prezidut minn mill-president u mill-relaturi u il-shadows il-laqa tal-MV f'Ottubru fu novembru wara deċiżjoni ta' segretarja ġenerali biex nedi l fasi ta' testjar waqt e, li ma laqat fil-nar tlieta nar l-erba tal-waqt il-ġimgħat tal-komitati e, se jibdew fil- Um, fissa tejo nofs ta' wara Is-sessjoni ta' wara nofsinar tal-Kumitat tal-Envi tal-11 ta' Ottubru nar l-erba u il-31 ta' Novembru, u 21 ta' Novembru u 28 ta' Novembru, is-sessjoni se jibdew fissa u nofs f'dawn it-tlet tiem u mhux fit-tlieta fil ta' sessjoni tal-12 ta' Ottubru, il-sessjoni tal-laqa tal lenvi ta' 12 ta' Ottubru ta' wara nofsinhar li se jinsam pala riserva se se titneħħal il-sessjoni ta' filgħodu se sseħħ kif kif kien ippjanat. Workshop issa grupp ta' ħidma eh, bil-titlu l-ewwel riżultati tal-programm live program għall-2020 dana se seħ f'10 ta' Ottubru minn mill-10 ta' filgħodu sal-nofsija il-workshop għandu lan li informa l-komitat tagħna firgwa tal-implementazzjoni tal-life program u l-ewwel riżultati tal-proġetti integrati tiegħu. Kulħadd huwa mistieden jipparteċipa. Tajjeb. Għandi wkoll natikom rapport fil gwarta negozjati interistituzzjonali. fil gwarta tal-pakket tal-ekonomija ċirkolari kena it-tielet trialogu informali fil gwarta tal-, -trialogi, pakket tal-iskart l-istituzzjonijiet kellhom skambju ta' opinjonijiet u negozjaw diversi punti, deċizjoni tiħdet biex jirreferu għal livell tekniku il-xogħol fuq il-pakket jar u l-direttiva tal-iskart tal-pakket jar u tal-landfill il-mizbla ġew maqbula xi kompromessi u xi kwistjonijiet għandhom jiġu jieġaw jiġu diskussi fuq il-livell tekniku politiku il-kompromessi intlaħqu fuq l-operazzjonijiet tal-disposal tal-iskat bil-operazzjoni tal-mira tal-iskat tal-disposal il-kompromess fil-gwad tal-ġerarkija tal-iskat u għannes 4A u anki fil-gwad tal-taħlita tal-iskart perikolus il-dirġjoni dwar li sijaru il-oħrajn ġew posposti dana fil tal-pakket tal-iskar tal-waste package. Il-negozjati fil tal-direttiva biex intejbu il-naqis tal-emissjonijiet tal-ġivri il-fajl tal its jiġifieri aħna kena raba eh, trialogu informali fil-gwad tal-sistema tal-emissjonijiet. tal sistema tal tal eh, tal emissjonijiet u kena eh, dana seħ fil-13 ta' settembru fil- parlament Ewropew. Jina ma niftakarx sew jekk kienx fil-Parlament jew fil-Kunsill. Eh, ġajna diskutejna l ewlenin eh, fid-dawl tal-mandat tal-Koreper ta' 8 ta' settembru. Dak kien fi Strasburgu għalhekk minix qed niftakar kien fil-Parlament, veru, għamilna progress sinifikanti fuq il-dispozizjoni tal-MSR il presidenza qablet li teġa lura għall-Istati membri il-proposta biex eh, ehm, inġibu bil-qoddim sena il-validità tal-allowances tal-MSR il-Presidenza tilqa il-proposta waqt il-trialogu kol kena diskussjoniet fil-fond, fil gwart tal-fond innovativ. Forsi nistaw najdu illi l-pozizjoni tal-istituzzjonijiet dwar dan il-punt u mażir viċini issa barra minnek għanna um, ftejim provizorju dwar numru ta' elementi li zjed notavolment frigward tal-kanċellazzjoni eh, volontarja frigward tal-eluq tal-produzzjoni tal-dawl frigward tal-iskambju tal-produzzjoni u anki fuq il-trasferimenti għal fond ta' innovazzjoni fost oħrajn il-laqalim se jkun fit-12 ottubru it-tielet punt l-avjazzjoni tal-UITS ETS Aviation dina kella l-ewwel trialogu informali tagħha. Bdejna bil-prezentazzjoni tal-loġika, tal-pozizjonijiet, tal-Konsillu tal-Parlament, il-Presidenza saħħet fuq l-importanza ta' ċertezza legali għall-operaturi u l-Konsill iżomma l-proposta tal-Komissjoni frigwad tal-tibdil Eh, illi se jkun promettur f'dan l-istadju il komissjoni hija lesta tistudja l-passi li jmissu eh, mill-pozzjoni tagħha biex il-żewġ naħat javviċinaw lil xulxin issa għanna l-diskussjoni li jmiss un bat ftejn possibli jista' jkun fit-18 ottubru. Mela xiftit klim dwar l-aħħar trialogi illi kenna Mela, issa naddu għad-dibattitu. Il-punt li miss huwa il rikast għal so intern għal daw il rikast il-relatur u għasur belet u etni konsidraw eh, opinjoni abbozzata. Relatur. Thanks very much, uh, Madam Chairman, and uh, <clears throat> indeed, um, Ħafna sejja President u iva fil-fatt. Din hija regolament u mhux direttiva. Ovvjament dan kollu parti mill-pakket enerġija nadifa. Il-Komitat Ewlieni kif tafu huwa jitrem għal mod kif huwa infassal. Is-suq ta' L-elettriku dana u wkoll il-klima u għalhekk l-involviment tal-kumitat tagħna huwa kruċjali. X'titratta ovvjament l-enerġija rinnovabbli, il-kapaċità li wieħed jasal għad dikolbanizzazzjoni tal-elettriku bl-aktar mod effettiv u l-enerġija rinnovabli illi tista' tkun prodotta bl-aktar mod kost effettiv. Xejn ġdid. Mbagħad nitkellem aktar qudiem ukoll fuq il-backup capacity li jkun hemm bżonn. Mela, semmi ċertu prioritajiet għalina. Fil-kam il teknologija tal renovabli għat issir dejjem iktar matura nafuha din jistaw jissiru minnajr għajnuna mill-gvern u minnajr sussidji għafu kunt għadu immatur illi wieħed iwaqqaf din għal aċċess prioritarju għal grid. Għalhekk fl-emenda numru 20 qed nipproponu evalwazzjoni mingħajr ma din il-priorità. Fil-revizjoni ta' regolament hemm kwistjoni ta' l-adekwatezza u il-kapaċitajiet tal-mekkaniżmi. Aħna il koll favur li kollna metodoloġija Ewropea u dan huwa post pozittiv, imma konvinti il bilanċ tajjeb huwa bżonjuż minn banda bejn metodoloġija Ewropea u mill banda l-oħra speċifiċitajiet nazzjonali jew reġjonali u evalwazzjoni allura fuq livell Ewropea hija komplementata wkoll minn evalwazzjonijiet futuri li huma fokati wkoll fuq speċifiċitajiet reġjonali jew nazzjonali apparti minn hekk il-mekkanizmu ta' kapacità xwet ma jistax ħaġa jisu for granted li jissuq waħdu ħajat ċerta sikurta tal-forma tal-elettriku. Aħna konvinti li dawn il-mekkanizmi ta' kapacità ma jiġux esklużi. Irridu nagħtu titwila wkoll għal konsumatur dan kollu xifisser, aħna daħ meta indaħlu daw il-mekkanizmi irridu nistudjawhom qabel u nifukaw ukoll fuq l-impatt li ħajkollu fuq il-kontijiet. Elementi ieħor f'dan ir-rigward huwa l-fatt il-mekkaniżmi ta' kapaċitajt ikunu stabiliti għabbażi ta' kriterji trasparenti li jinkludu biżejjed flessibilità u m'għandhomx jimxu kontra il-miri tal-enerġija u l-klima tal-Unjoni Ewropea permetti li Sinjor President nirreferi għal kriterju sensittiv tal-550 gramma ta' CO2 għal kull kilogram power. Għal mekanizmu ta' kapacità jridu nikkonsidraw ukoll il-mod kif dan il-kriterju qed jiġi definita x'ilkoll nafu illi turbini tal-gas mux ħajwiġbu immedjatament għal dan il-kriterju tal-emissjonijiet ta' 550 gramma kull kilogramma. Iġifiri rridu naraw x'inhuma daw il wol ta' dawn it-turbini u forsi wkoll naċċertaw li kunem hemm ċertu flessibilità viżavi da kriterju. Il-punt li huwa iktar relatat ma' itra e mill-li NV imma jitratta l-operaturi tas sistema ta' trasmissjoni. Um, Regional Operational Centers, ROCS, u jaċċertaw li jkun hemm kooperazzjoni reġjonali. L-importanti hawnhekk hu però ħaġa li għaddija bosta drabi. Jekk dina tistax issir top down, aħna li qed nipproponu huwa li nilħuq l-istess nżommu l-istess miri, b'nipprova nilħuq l-istess miri, imma bottom up u mhux top down. U mhux nipponu ġifieri. ma nimponux tip ta' bidla strutturali permezz ta' dawn l-operazzjonijiet pubbliċi. Reġjonali, skużami. Dan huma tliet milja l-għalin li xtaqna rreżqu, aħna restaqna wkoll xi emendi u aħna lesti li nisimgħu wkoll proposti min-naħa tal-kollegi. Id-data għall-emendi issa tgħidilna x'inhi inti, Signor President. Nistennaw issa bil-ħerqa li konna skambju opinjonijiet, grazzi Sinjor Bellet. Naddi issa għax-shadows. Is-Sur Portlol. Grazzi, Signor President. Grazzi, Sur Ballet. Għall-abbozz għall tiegħek għax din hija sitwazzjoni diffiċli dan il-fajl. B'daqqa waħda għanna isu żewġ rapporters għal bażikament l-istess kwestjoni. Kundanti li nara però li jiena u inti qed naqblu ħafna anke meta kont qed nabbozza jiena rapport fuq id-direttiva. <clears throat> mela, il-bidla tar vizavir a rocks. U il-fatt illi irridu jikorrispondu responsabiltajiet ma' natura għasal entità din hija ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi u dan kollu jrid kun rifless f'artiklu 5 fejn nitrattaw il-bilanċ ta' kapaċitajiet, il-procurement tal-riċerka, fejn Tajt, ma nistan kompli it-tisotit ikollhom id-dritt illi jixtru b'mod domestiku jekk ikun iktar kost effettiv u sikur għas-sistema tal-elettriku. Probabli għanna nanalizzaw daqxejn aħjar il-xiri, il-balancing capacities, U dejjem meta ikollok awtoritajiet li jkunu għamra tajja biex jaċċertaw il-kost effettività u jridu jirriflettu wkoll kondizzjoni ġeografiċi differenti ta' pajjiż partikolari. Speċjalment fit topoloġija tal-grid. L-idea li jkun hemm suq tal-enerġija pan-Ewropew li jagħti level playing, jipprovdi level playing field. Aħna probabbilment irridu naddiskutu daqsxejn kemm il-prezz irid jirrifletti domanda u il-provvista. Naraw jekk dan għandu x'dejjem ikun probono pubbliku. Għax jaf ikun diffiċli ferm li niggarantixxu investiment, speċjalment jekk iridu nappoġġaw u naċċertaw l-investimenti fil-kapaċitajiet tal-ġenerazzjoni. Il-Parity dispeċu derogi għodda għawija biex tappoġġa l-rizorsi innovattivi iżda fl-istess waqt. Tista' tkun ukoll xi ħaġa li tħarbat ħafna s-suq. Għalhekk irridu tassew insibu bilanċ ideali hawnhekk kun il proposta tagħkom fuq dan. fil rigward ta' derogi mill-bilanċ ta' responsabilità din faċilment tkun diskriminatorja għal dawk il qegħdin jagħmlu daw il-bilanċi. Għalhekk iġu naħsbu b'attenzjoni dwar dawn il-proposti. Il-letturi kollha tas-suq iridu jkunu faċċetti biżdas kondizjoni, ma jistax ikun hemm trattament eh, preferenzjali u jekk ikun hemm irdu naraw eżattament x'ħajkum il-riżultat finali ta' din il-miżura jiena nixtieq nisħaq illi aħna il-proposti tagħna fil-fatt huma pjuttost ribxu xinu ma nġdu billu għat il-laqat ta' shadows nkunu nistaw anke navvanzaw. Grazzi ħafna sinja Vixnevska. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Belet ta' Kooperazzjoni fuq il-proġett tal- kummissjoni dwar is-suq tal-enerġija nista' ngħid li naqbel. Mattir għalfej saru dawn il-bidliet anki ċertu proposti ta' soluzzjoni li għadin jiġu proposti hemm bżonn intejbu l-mod kif jaħdem is-suq tal-enerġija, s-sistema elettroenerġetika tris ukoll tiġi tintegra r-riżorsi ta' enerġija renovabbli u ma ikunx hemm tħarbit tal-funzjonament tas-sistema. Irridu naġixxu għalhekk biex innaqsu l-emissjonijiet u l-ispejjeż ta' produzzjoni u rridu nikkonsidraw ukoll l-aspetti kollha ta' kooperazzjoni reġjonali. Imma biex dawn l-azzjonijiet kollha jkunu effettivi l-Istati membri jrid ikollhom strumenti illi b'mod effettiv jistgħu jħolqu taħlita enerġetika propja tagħhom. Din hija fl-aħħar mill-aħħar prerogattiva tal-Istati Membri hawnhekk għandna diversità ta' riżorsi tal-enerġija, wala kiena naħseb illi hemm bżonn ta' approċċ prudenti immens fir rigward ta' trasferiment ta' kompetenzi fuq livell komunitarju. Aħna għalina din hija ħaġa importanti ħafna sensittiva mens illi indaħlu ċertu rekwiżiti f'dak li għandu x'jaqsam mal-obbligu illi ma jkunx hemm iktar minn 550 gramma ta' CO2. kif forsi tafu l-Kommissjoni daħlet dan ir-rekwiżit ġimma qabel ma publikat il-proġett u deċiżjoni tieħdet fuq l-ola livelli mingħajr ma saret evalwazzjoni ta' impatt. Ġifiri, kif allura ġara dan? Ma nix intilef fuq għadin il-ħaġa ma naħseb nistaw nobsru li din id-deċiżjoni ma teħdiċ biex tħares biss l-ambjent, hemm bżonn iċċarawa din il-ħaġa, wara li tiedet id-deċiżjoni kummissjoni daret fuq il-priża griga illi skont ċertu opinjonijiet ma għattati l-ebda tweġiba dan il-fat jek għandix nil-limitaw 550 u dwix ta' beneficju fuq l-ambjent. Hemm mbagħad ukoll suġġetti li jikkonkludu li l-standards ta' emissjonijiet għandhom jitħallew fidej l-istati membri. Għax l-influss huwa ħafna akbar meta imqabbel ma' l-modernizzazzjoni. fil li b'konsegwenza l-prezzi spiċċajola u s su għalhekk jiġi eh, limitat fil-kas tal-Polonja per eżempju dan eh, jitratta l-gas mir russja ġifirija problema lina un sem eh, mis-sistema tal-ETS u kol biex innaqsu l-emissjonijiet tal-ETS biex innaqsu l-emissjonijiet. Hemm kwistjonijiet negattivi, per eżempju negattiv u trasport minħabba l-prezzijiet għoljien. U għalek, irridu tassew nżommu f'moħħna x'inhuma dawn il-miri illi għamel anki l-gvern tiegħi tal-Polonja ta' pajjiżi għall-enerġija rapporter simpatiku kemm sridu ma forsi daw il-valutazzjonijiet kollha ma jafhomx u għalhekk nipproponi illi forsi għu naqra magħhom. Rapporter ippropona wkoll li jkun hemm dan il-limitu mingħajr ma jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni ġifiri propju jibda applika minn meta jidħol fis-seħ dan ir-regolament. Jiena nittama però din l-informazzjoni kollha li stajt nagħti jiena li rapporter. Tippermetti li jkollna diskussjoni kostruttiva sabiex ikollna politika tal-enerġija li tiffavorixxi lill-Istati Membri. Grazzi nittama illi rnexxina naħdmu bl-aktar mod kooperattiv. Grazzi. Is-Sinjora Tamaki, il-shadow tal-għalda li ma sax kun hawnhekk illum bitni biex nitkellem talabni biex nitkellem ehm, fis L-ewwel nett aħna għaw il-proposta ta' kummissjoni li hija bażi tajba ħafna u Nixtiequ nresqu xi proposti li jippermettu integrazzjoni addizzjonali tas-suq. kol nirringazzjoni u rapportar, nistgħu naqblu ma' ħafna affarijiet u speċjalment il-pożizzjoni tar-rapportar fuq l-importanza ta' l-interkonnessjoni tas-suq ehm, tal-enerġija biex għedem kif suppost naqblu kol ma' proposti ta' rapporter fil rigward ta' mekanizmu ta' kapacita li għaddu kun ibbażat fuq kriterju trasparenti u ma imorrux kontra il-miri tal-enerġija u l-klima tal-Unjoni Ewropea aħna l-essers u xie sabiex insaħħu dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin l-għanat. Nixtiequ illi nenfasizzaw iżjed il-wol tal-interkonnetturi. Palissa, l-interkonnessjonijiet transkonfinali Ewropej biex bizzeb biex jippermettu l suq intern tal-enerġija jaħdem kif suppost u jindirizza il-problema ta' l-gżejjer enerġetiċi li jeżistu f'ċertu żoni tal-Unjoni Ewropea nixtieq intennu illi kull stat membru jilħaq livell ta' interkonnessjoni ugwali għal mill-inqas 10 fil-mija tal-kapaċità ta' produzzjoni tagħhom sal-2020 bil-skop li tintlaħaq jintlaħqu livelli aktar ambizjużi sal-2030. It-tini net, għana nannu li l-ħazna ġeodetika għandu kolla rwol fundamentali matul il-sistema kolla ta' l-elettriku mux biz billi timmitiga l-intermittenza ta' sorsi rinnovabli ta' enerġija imma billi tippermetti u koll ċittadini kollha bol aktar attiv u jkunu u koll konsumaturi attivi illi hija diffiċli ħafna li tiġri dil-ħaġa kif il l-affarijiet Aħna nixtiequ li l-ħażna eh, elettrika jkollha l-wol aktar ċentrali fir-regolament. it net fir-rigward tal-priority dispatch aħna nemnu illi dawk l-istati membri illi sa issa għadhom ma laħqux il-miri tagħhom tal-enerġija rinnovabbli din il-miżura tista' jkollha rwol importanti ħafna għalhekk għandha tinżamm. Fl-aħħar mhux l-inqas aħna nemnu illi l-mekkaniżmi ta' kapaċità għandu bikunu stabiliti għabbażi ta' evalwazzjoni ta' impatt illi illi jiġi ġustifikat bl-aktar maċċar jinkludi wkoll kriterji ta' flessibilità fil-proċess ta' selezzjoni tal-fornitura tal-, -fornitura tal Eh, tal-fornituri tal-capacity providers. Grazzi u nittama nistaw naħdmu fl-imkien bl-aktar mod kooperativ. Grazzi ħafna il-Sinjura Kierman. Grazzi. Mela, l-għu għat nix ringrazzja l-rapporter ta' xol tajjeb li għamela fuq daw il-sujġetti hemm dejjem il-kwestjoni tal-promessa tal-enerġija nadifa li niġġieldu eh, tibdil fi klima Għalina, Importantissimu dak li jaħsbu l-konsumaturi, klienti, l-enerġija bħala servizz huwa importanti li nqisuha bħala tali bħala servizz għax dana jippermetti iżjed biex il-konsumaturi iġibu ruħom b'mod iktar intelligenti U importanti wkoll iżommu f'moħħna illi l-biċċa kbira ta' dħul taċ-ċittadini fl-Ewropa b'xi mod jew ieħor ta' dimmi l-enerġija, il-faqar enerġetiku huwa sfida kbira fl-Ewropa ċittadini mux kolla għandhom il-possibilità illi jinvestu per eżempju f'dawn il mekkaniżmi ta' flessibilità ta' domanda daw tipi ta' teknoloġiji importanti kemm huma importanti, imma mhux kulħadd jippermetti u wieħed ikkonsidra lura finanzjamenti differenti biex jippermettu li ċittadini kollha jipparteċipaw f'dawn il-possibiltajiet teknoloġiċi u innovattivi. Il- l-aqwa importanti li l-konsumatur jingħata l-aqwa servizz. U għandu għalhekk ikun hemm miżuri ta' appoġġ, miżuri politiċi wkoll sabiex aħna inħedġu bl-aktar mod pożittiv sabiex kulħadd jipparteċipa. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjonijiet kollha tal-mekkaniżmi ta' flessibilta ta' demand u domanda u l-mekkaniżmi ta' infrastruttura dawn importanti tajbin ukoll ħafna dak li għadna hawnhekk. Aħna ma nistawx nittrattaw modelli differenti b'mod ugwali meta nitkellmu dwar il-funzjonament tal korturi u s-sikurtà tal-użu Naħseb li tkun ħaġa tajba li qabel ma nibdew aħna intellaw daw l-istrutturi ġodda peżanti nitalmu iżjed, nisimgħu iżjed fuq esperjenzi ta' dak li jkun ma jgħamix sens li noqogħdu nidħlu f'daw l-affarijiet qabel ma jkun hemm ġustifikazzjoni ċara għal kull miżura li tittieħed aħna fil-pajjiżi nordiċi għandna miżuri li huma ta' natura volontarja illi ħadmu b'mod tajjeb ħafna huwa eżempju tajjeb għal kooperazzjoni u nittama illi ikollna il-kuraġġ illi dana il-modell dana l-eżempju nikkopjaw ukoll fil-bqija tal-Ewropa. Grazzi ħafna is-Sur Skralak. Grazzi, President. Nilqa rapport u ngħidulkom li aħna naqblu fuq ċertu punti importanti ma dak li għattu proponi. Imma, hemm erba' affarijiet li nżommu f'moħħna meta aħna qegħdin infasslu dan leġiżlazzjoni ġdida għal deċennju li jmiss l-ewwel nett. L-Unjoni Ewropea affirmat il-sejm ta' Pariġi. U għedna pubblikament illi rridu nkunu fuq qudiem nett fil-mixja lejn l-efficienza enerġetika tal-enerġija rinnovabbli. It-tini net. Il-ċittadini li jkunu fil-qalba ta' tranzizzjoni enerġetika nipretendu li l-pakket tal-enerġija nadifa jagħti li ċittadina il-ċittadini enerġija bi prezz affordabli u għall-industrija tagħna wkoll. it tilet net, punt importanti wkoll. Fi fatt hemm xi emendi illi propju jitkellmu dwar dan. Il-kooperazzjoni reġjonali. Mhux biss bar roks. U ir-raba punt ukoll tir importanti immess wieħed mill-pilastri tal-Unjoni Enerġetika li ġieli ninsew l-investiment u r-riċerka f'teknoloġija ġdida. Aħna diġà diskutejna il-limitu ta' 550 gramma għal kull kilowatt hour. U il naw ukoll imma x'inhuma il-limiti tat-teknoloġija attwali l-industrija illi tipproduċi dawn turbini tal-gas jgħidulna li għandhom bżonn il-flus sabiex ikunu jistaw ikunu innovattivi sabiex jagħmlu riċerki ħalli ikunu jistaw jipproduċu turbini tal-gas ġodda miktar moderni u wieħed iżżomm f'moħħu wkoll li iktar ħaġa importanti għal eh, kapaċitajiet hija flessibilità li b'iktar. Eh, percentaġġ ta' rinnovabbli fis-sistema mhux bizzet li jkollok riserva tal-kapaċità imma li tkun ukoll aktar flessibbli. U jekk aħna ninvestu m'għandix dubju li l-industrija tista' tiżviluppa. U Nkun għadin nagħtu wkoll is-sinjal tajjeb lill-industrija biex tiżviluppa sistemi ta' ħazna tal-enerġija. Minix ħanajt li huma finzjoni totali attwalment, imma jisom eh, għadhom mhumiex realtà tangibli laqas. Aħna Joġobna l-approċ dwar l-adekwatezza ta' rizorsi importanti li naqblu fuq livell reġjonali u nazzjonali dwar dan. Ovvjament l-impatt ħajkun fuq il-konti t ċittadini Imbagħad, iċ-ċittadini jridu jkunu fil-ċentru ta' din it-tranzizzjoni enerġetika. Hemm bżonn illi insibulhom post iċ-ċittadini fis-suq kollha, id-dritt illi ikunu atturi ewlenin. U m'għandix dubi li fissin li ġejjin dan ħaj Priority dispatch ħagġa importanti aħna irdu nkunu fuq id-dinnat f'nixjat lejn il riżorsi rinnovabbli u nħu l-miri tal-ftejm ta' Pariġi għalhekk irridu eh, nindirizzaw il-priority dispatch. Għanna bżon ta' valwazzjoni ta' impatt sabiex ma jkunx hemm bil-fors sussidji il-proġetti eżistenti jrid ikollhom priority dispatch minħabba l-obbligi finanzjarji tagħhom. Ovvjament aħna wkoll nittamaw illi ikonna kooperazzjoni kundu nkunu nistgħu wkoll niffinalizzaw id-dokument. Grazzi. Thank you. Um, Grazzi. Is-Sinjor Grostet jekk ġoba. Grazzi ħafna. L-ewwel net nappoġġa x-xogħol illi sar mir-relatur Iva Belet u hemm bżonn li soq tal-elettriku iktar flessibbli, hemm bżonn integraw l-enerġija li t-ġeddet u hemm bżonn ukoll li jkollna ġestjoni dinamika tas-suq ċittadini Ix-xogħol li sar mir-relatur huwa xogħol eċċellenti u hemm bżonn nippermettu li l-istati membri waqfu mekkaniżmi ta' kapaċità li huma essenzjali għas-sigurtà tal-provista tal-enerġija. Madanakollu, ma naħsibx li dan għanna poġġuħ taħt kondizjoni ta' studju kull sena. Mżon ta' eh, pjan fuq medda twila ta' żmien u ħaġa li tmur kontra l-pjan ma toħodniex fid-direzzjoni tajba fuq enerġija li tiġġeddet din qed tiżviluppa aktar u din hija ħaġa tajba ma dana kollu naħseb illi il-priorità sabiex impoġġu l-elettriku fuq il-grids ma tkunx nriservata għal teknoloġija li għadha ma maturax, per eżempju hawnhekk meta nitkellmu dwar sistemi ta' hydraulics, sistemi marittimi li ma żar, hemm bżonn dawn jibqgħu jiġu appoġġati u tajjeb li nkomplu nappoġġaw u nipprovdu b'aċċess prioritarju. Fuq il-ħolqien ta' ċentri operazzjonali din idea tajba? Imma hawnhekk ukoll naħseb li hemm bżonn niżguraw illi dawn iċ-ċentri mandomx prevjenu eh, ġesturi milli joħolqu ġestjoni tal-provvista. Il-trasferiment ta', ta responsabiltajiet il dawn iċ-ċentri għadeja tajba, ma danna kollu huwa importanti illi funzjonijiet operattivi meġux trasportati lil dawn iċ-ċentri reġjonali għalix li jagħmel dan u li jaqta ir-rabta bejn ġestjoni u responsabilta u dan mux laqban mod kif niproċedu u għalek rridu noqdu attenti ħafna. Daw kienu l-kommenti li xtaqt namirjina, grazzi. Grazzi, Signora Grostet. Is-sur Liza Grazzi. Grazzi ħafna għal dan id-dokument minn ħad tijaj nixtieq ninkludi lil eh, Sinjura Karenz, il-rapporter għal ITRE. Hemm bżonn illi nipprovdu enerġija bi prezzijiet raġonevoli u hemm bżonn ta' kompetizzjoni ġusta sabiex jiġri dan u hemm bżonn ukoll ta' innovazzjoni. Hemm ħafna nies li jaħdmu fuq żviluppi tekniċi fuq kif nistgħu nindirizzaw il-ġestjoni ta' domanda fl-enerġija li tiġġedded Jena kont f'kuntatt ma l-ikbar konsumatura l-enerġija fil-Ġermanja, dawn jieħdu 1% tal-enerġija Ġermaniża u huwa produttur tal-aluminium imma l-produzzjoni tagħhom tista' titnaqqas għal zero jekk ikun hemm periklu fuq il-network u hemm bżonn illi nonoraw dan u noffru xi tip ta' kasa negozju fil ħaġa Pal din tista' tiġri u xorta jista' jibqa' dejxol. Personalment jiena kemm xejn xettiku brabta mal-suq għal-kapaċitajiet jiena naħseb illi hemm alternativi oħrajn, modi oħrajn kif inħallu is-suq jaħdem mbagħad jekk l-affarijiet tassew jisiru eh, problematiċi konna riserva strateġika. Jiena naħseb li għana nipermettu li s-suq jaħdem kemm jista' jkun u nintervjenu mill-anqas possibbli. Ħaġa li ma tantx fimt, Sinjura Oznewska. L-smajtien kien illi il-soq huwa responsabilità tal-Istati membri u din hija kontradizzjoni. Huwa ħaġa fil-qalba tal Ewropea li tapplika l-enerġija wkoll. Jiġifieri iva, Stati membri għandhom responsabiltajiet Ma dana kollu għanna il soq għall-enerġija Ewropew, il soq interna għall-enerġija u hemm bżonn illi prezzijiet inżommuhom baxxi. Personalment il-proposta tal komissjoni Ewropea ta' 550 hija waħda pożittiva u dan ma ġiex emendat mir-relatur. Forsi d nagħmlu ċara li dan jitratta riservi strateġiċi u mhux suq ta' kapaċità. Nappoġġa wkoll il-posta ta' Ivo Bellet fuq il-priorità il-priority dispatch u naħseb fuq medda twila ta' żmien hemm bżonn illi ikkonna rinnovabbli fis-suq intern. Kemm dan jista' jseħħ malajr u li ma rinnovabbli snibdew nibdew bihom jitlob aktar ħin qabel ma nintroduċu priority dispatching il-Sinjura Balento, il-Sur Balento, grazzi. Il-regolamentazzjoni ta' suq intern elettriku hija ħaġa delikata ħafna huwa delikata li hemm bżonn nifmu x'inhuma l-oqsma fejn l-istati membri jistgħu jaċċettaw deċiżjonijiet ċentralizzati u fejn hemm bżonn jinżammu l-kompetenzi. Jina nħoss illi huwa sinifikattiv illi ġa hemm tmien parlamenti nazzjonali illi ippreżentaw pariri ġustifikati fejn jindikaw illi dan it-tibdil jikser il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-Ungerija wkoll ippreżentat xaġa bħal din u xtaqt nikkwota id-deċiżjoni marbuta mal mekanizmi ta' kapaċità imorru kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-Parlament Ungerisi iħoss illi artiklu 23 tal-proposta tirtira is-seta parzialment lill-Istati membri. Il-proċess ta' trasmissjoni jiġi trasferit parzjalment għal dawn iċ-ċentri reġjonali ċentralizzati. Din fija nifisa hija kontradizzjoni li huwa l-Istat membru li huwa responsabbli għall-assigurazzjoni tal-provista. U jekk din il-kompetenza parzjalment titneħħa mill-Istati membri dawn messaw xibqaw responsabli ta' dan l-obligu. Fil-preżent, fl-Istati membri għandek strumenti li jippermettu li tħares id-drittijiet tal-konsumaturi u jista' jsir xi ħaġa fuq il-faqara l-enerġija. L-mistoqsija l-daqstantija din l-introduzzjoni ta' dar prezzijiet bbażati fuq is-suq. Salima pont jillimitaw dawn l-istrumenti tal-Istati membri li huma minna tagħhom importanti ħafna. Grazzi. Qabel immorru lura għal-rapporter għat-tweġibit nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Is-Sir Van Hastern. Thank you, President, for this. Grazie tal-li tittejnu l-opportunità li nirreġixxi għad-dibattitu li kellna llum l-ewwel nett tajjeb ngħidu li smajna b'attenzjoni kbira l-input provdut u l-opinjonijiet espressi għaliex tassew jikkontribwixxu għad-diskussjoni l-mod kif nimxu l qoddim bħala kommissjoni. Madonna kollu xtaqt naqsam ma'kom x'ħassejna aħna meta rajna proposti għall emendi tajjeb fakru illi Il-motivazzjoni inizjali għal-Kommissjoni sabiex immexxu l qudim dal-proposti hija bazata fuq żewġ livelli. L-ewlet niżguraw il-iswieq ikun xira għal sorsi li jġed tal-produzzjoni li tiġġedet u kol, t-permet il-partijiet kolla illi jistgħu jipprovdu flessibilità li jipparteġipaw fissuq minar diskriminazzjoni sabiex il-sistema li jkollna sal-2030 tkun waħda li tkun adattata u li tkun tajba trazinzjoni li għanna dimna. Dan jħodni diskussjoni tal-Priority Dispatch li xaxar snin ilu għadna s fuq lajbjat li dawnu ma teknoloġija ġdida eh, u ma issija teknoloġija li għed tikber u sal-2030 se tkun is-sistema prinċipali 60% tal-kapaċità sal-2030 se jkunu bażat fuq enerġija li tiġġedded sa issa Is-sistema tagħna hija rinnovabbli, eżenzjonijiet regolatorji tip ta' teknoloġiji m'għadhomx jagħmlu sens għaliex x'inhu ma' teknoloġiji l-oħra illi se jikkompensaw għal vantaġġi ta' dat teknoloġiji. Għal daqstant nixtieq inħeġġeġ din l-Assembleja sabiex tikkunsidra l-ġdid il-bilanċ li traduċejna aħna minnaħa tassew saħħax l-użu tal-innovabli u eh, tajb taraw dan kienx il-bilanċ ġust fuq network charges u congestion income aħna din niproponu li neħħom mit tielet pakket il-possibilità għal TSOs u regolaturi li għaddu congestion income fuq uh, partijiet oħrajn u dan sabiex ikun hemm iktar investiment f'interconnectors u disponibilità tagħhom. Wara dan id-dibattitu jista' jkollok argumenti li jgħid li dan huwa pass eżaġerat li poġġi fuq il-mejda eżattament x'għandna nagħmlu sabiex nagħmlu dan possibbli imma wkoll taħt liema kondizzjonijiet. Id-diskussjoni li ma tip ta' kondizzjonijiet se norbtu mal-congestion income sabiex insaħħu integrazzjoni Ewropea hawnhekk saret proposta li jkun hemm connection target ta' mija għandna pjuttost dubjużi fuq dar kriterju għaliex huwa kriterju fakultattiv u huwa diffiċli li trid tadduċi dan din mira l ċirkostanzi speċifiċi ta' stat membru F'dan kontest forsi tajjeb ngħidu illi interconnector huwa biċċa cable imma disponibilità ta' din il-cable jiddependi ħafna wkoll fuq l-azzjonijiet li jieħu TSO sabiex il-kapaċità tkun disponibbli għal partiċipanti fuq is-suq. Pal counter training transkonfinali jew dispatch transconfinali. alternativ oħra li nissuġġerixxi li nestendu L-ewenet impoġġu priorita għal congestion income u nefqa f'dan il-rigward billi ntejbu l kapacita u disponibilità ta' interconnectors imma wkoll nippruvaw impoġġu fl-ambitu ċertu punti li l-lum mhux koperti minn dal-kriterju sabiex nkunu nistgħu ntejbu l-disponibilità ta' kapacita ta' interkonnessjoni minn dal-mezzi u nistabilixxu miri ġodda illi xi ħaġa li forsi ma tistax tkun operazzjonali fuq adekwatezza ġa semmejt il-Kommissjoni x'tadet Tissaq fuq l-integrazzjoni tal-rinnovabli. Ħaġa oħra li niżguraw il-iswiq ikunu armati aħjar għal-finanzjament tal-investiment. Dan joħonna għal mekkanizmi ta' kapacitajiet, situazzjoni fejn hemm rabta ċara li sal-lum għandna ta' tertu tip li mhumiex koordinati aħna qegħdin nissussidjaw kapaċitajiet żejda. Li konna sistema fil-Verta Unjoni Ewropea huwa kruċjali sabiex niżguraw li l-kapaċitajiet ikun ma konsidrati ma konsidrati biss meta hemm bżonn. Dan jitlob evalwazzjoni komuni u korp wieħed biex jagħmel dan jiena nirrikonoxxi din għom evalwazzjoni u kol konsiderazzjoni wkoll ritajiet ta' reġuni speċifiċi. U ħaġa li tajb insemmi li ma kienx ċara flamendi, ili dan punt kruċjali ta' evalwazzjoni ta' t-melodġija waħda għandu jwassal għal mekkanizmi ta' kapaċitajiet fuq il-limitu ta' 550 Naf li mhix eh, ħaġa faċli. Ma staqtin wieġeb għal komment il-Komissjoni ma kienitx forsi evalwa l-effetti. Dan huwa korret huwa veru li fil evaluzzjoni ta' impatt ma' minniex imma studji addizzjonali tal komissjoni li ġew pubblikati u jekk kunu li impoġġija qudiemkom il-ifukaw fuq il-laqta finanzjarja ta' din miżura u miżuri li involvu kapaċitajiet bħal ta' 550 u minni ħallasom. Pero forsi hawnhekk mux il-post fejn noqgħod nidħol dettal fuq dan. Fuq il-roqs il-proposti li għamlet il-Kommissjoni, missaġa ħaġa li ġejt mis xej. Fil-fatt tibni fuq kooperazzjoni volontarja ta' TSOs, ġviri dan il-bottom up qed iseħħ. U ħafna mill post il-Kummissjoni ma' bottom up iva poġġejnih f'test legali ma tinħallu l-ambitu ta' TSOs u stati membri sabiex huma jikkonkretizzaw il-mod kif dawn jaħdmu u min jikollabora ma' min. Mux tant kwistjoni li għanna approach top-down. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' network codes din hija leġislazzjoni sekondarja li saret possibbli grazzi t tielet pakkett u titratta dettalji tekniċi li tassew iridu japplikaw. Roxu du tarawhom bħala bażi u il-komponent istituzzjonali tal-sistema tagħna li timplementa da regoli ġa eżistenti. U semmej dan għaliex il-proposti wkoll jinkludu tibdil mill-kelma deċiżjoni għal rekkomandazzjoni. Ir-rogs ġa jimplementaw l-aki u dan it-tibdil minn deċiżjoni għal rakkomandazzjoni fisser pass lura mill mela ki prezenti li għanna l-lum. Speċjalment ma dan iġu fuq kalkoli tal kapaċtajiet Element importanti tajjeb insemmu u tajjeb nirriflettu u ġdan illi tassew rridu. Ħafna tkellmu fuq rok qalu mhumiex element ġdid fis-sistema. Il-fat le ġa jaħdmu fuq kollaborazzjoni eżistenti u leġiżlazzjoni sekundarja. Dan għandu jittieħed in konsiderazzjoni meta niġu biex nfasslu il-qafas regolatorju għal-ġejjini u koll. Nadder kollega tijaj li ħajtkellem fuq aspetti uħrajn. Grazzi. Zerġ kwestjonijiet. Ewenet. Fuq il-ħol interprezzijiet. U għacċar li fil-proposta tagħna rridu naraw il-ħol in ta' sistema bbażata fuq il-proposta fuq it-talba u l-provvista. Għanna nazbu li id-dam mux kas eccezjonali kif jista' jinftijem u prezzijiet irridu jkunu bbażati fuq id-talba u l-provvista sabiex ankan saħħu l-innovazzjoni u s-suq. It-tieni komment fuq id-DCO entity Nafu li proposta ċi li d dso skolla. Għandu jkun hemm bilanċ bej membru ta' din l-entità tal-Unjoni Ewropea u l-Istat membru madan kollu. Intenzjoni tagħna mhux qed naraw il-gas assoċjazzjonijiet għandhom jipparteċipaw għaliex dan jikkomplika ix-xogħol ta' DSO li konna s-saċċizuniet fuq livell mux tekniku ifisser iktar diffikultajiet għal din l-entità. Aħna qed nappoġġaw dan u qed nisqu fuq dan għaliex DSOs illum jappoġġaw dina 90% ta' rinnovabli fl-Stati membri u qed jappoġġaw anka l-rabta DSO TSO li l-entità nħolqot għalhekk sabiex nsaħħu l-kooperazzjoni mal-operaturi ta' trasmissjoni. Thank you. Now uh, back to the rapporteur, Mr. Bellet. Grazzi. Thanks very much, uh, Chair, uh, Chairwoman. Rapporteur issa. Grazzi ħafna, se nitkellem fil qosso grazie l-shadows u l-kollegi kollha għall-input. Għal ħafna elementi nixtieq xie U niprofa għadhom għandi ħafna elementi eh, sena għadhom eh, surbux diġa eh, diġa diġa ftemna li se niltaqgħu għal kafe biex nipprovaw niddiskutu nintegraw il-żewġ rapporti, ovvjament, il-kummenti tiegħek fuq l-element ġdid referut mill-Komissjoni, aħna maħniċ qed niprofaw nkisru jew neħu l-akki eżistenti, ovvjament se niprofaw nsibu soluzzjoni il-priority dispatch jina fimt li fimt li mintkomx kontenti bih, rridu nistudjaw iżjed t dwar il-bilanċ, nasab li nsibu bilanċ hemm ukoll soluzzjoni Is-sinjura ta' warajja li tkellmet nasab li nista' nikkonvinċiha illi aħna aħna nafu sew il-situazzjoni fil-pajis, iżda kelli kontati ma' ħafna eh, kollegi qabel ma' l-estate dan din l-opinjoni. Għawnek nitkellem dwar Andrex u eh, il-kollegi mill- pajjiżi fil-vant eh, kemm irridu noqogħdu hawnhekk attenti hawnhekk fil-gwatt speċifiċità Peter Lisa mbagħad aħna ovvjament ma rrid nindaħlu fil-fatt li it-taħlita tal-enerġija hija taħt il-kompetenza nazzjonali ma rridux niddiskutu dan jew e, nitlu f'dibattitu iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar is-suq intern u interkonnessjonijiet fis-suq intern mingħajr ma nitlu fit-taħlita enerġetika qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni fejn il-konsumaturi se jibħu u it ħassib tal-enerġija l-enerġija ovvjament hija waħda mill-tħassib tagħna. Nafu sew. So it-ħassib li għandek. U ovvjament neħdu għom in konsiderazzjoni. Signora Jetem Maki rifera l-interkonnessjoni u koll eh, priorità eh, prior to dispatch illi semmit u koll mill-signora eh, Grostet u sur Lisa nasab hawnhekk eh, il-prior to dispatch ħafna kollegi għajdu li dan għandu jibqa temporanju, iżda maħniġ biħsibna nabu li xuħ jew neħuħ fi snin li ġejjin. Kif François qalet, hawnhekk qed nitkellmu dwar proġetti żgħar innovattivi li ġili joħorġu fis-suq eh, il-priority dispatch irrid jibqax hija idea tajba m'għandniex inneħħuha. Signora Kellonen iffokiet fuq il-konsumatur biex ngħidu l-konsumaturi biex jaġixxu b'mod intelligenti, dan huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin. Naqblu 100% li najnu l-konsumaturi biex ikunu iżjed effiċenti fil-gwatt l-ispejjeż isir skirilek irrefer għal fatt li l-mekanizmu tal-kapaċità għandu x'aqsam mal-flessibilità u illi xi hemm xi struttura eżistenti li tista' tiġi eh, imġedda, rinnovata, jiena naqbel mal-proposta dik hija waħda mis-soluzzjonijiet fil kwad tal-kapaċità. Iva, nsejt sur balza, iżda naħseb li diġa telaq mill-kamra u tkellem ukoll dwar is-sussidjarjetà, kulħadd jaqbel dwar is-sussidjarjetà ovvjament. Iżda miex l-intenzjoni tagħna illi nattakkaw l-istati membri dwar kompetenzi tagħhom fil-gwad tal-taħlita. Ta Eh, ta' enerġija, unek għed niprofaw eh, naqdu kollox mal-sigurezza tal-enerġija, il-tħassipa u l-inni għandu xaqsam mal-impat fuq il-rikast eh, għal-konsumatur, fuq il-kontijiet u fuq il-sigurezza tal-enerġija, tħassib ta' surbolza, iżda anki tana u koll. Dawk huma l-punti ewlenin minn għalija, iżda il- il-bidla fl-użu u d-diskussjoni se tkompli ma' Shadows fil-ġimat li ġejjin u aħna dejjem lesti eh, u disponibli għalikom. Eh, grazzi, grazzi għad-dibattitu, id-dibattitu se jitkompla zgur. Eh, għanna l-skadenza tal-emendi fl-10 ta' ottubru fil-11 ta' fil-ħodu. U nivotaw fuq l-envi f'Novembru il-21 ta' fil-21 ta' novembru. L-aħħar punt fuq l-agenda tal-lum huwa l-apikoltura, il-prospetti u l-sfidi għal-settur tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea nisaw naraw l-opinjoni abbozzata ta' Sinjura Ornano, Tornano. Għandek il-kelma. Grazzi. Signora President. Kollegi, din opinjoni abbozzata illi jiena abbozzajt hija importanti fil u importanti f'kuntest fejn eh, il-kwistjoni tal-naħal hija waħda li taħraq u hija l-uniku huwa l-uniku punt li se jingħata lill-Kumitat tal-Agri li huwa responsabbli għall-kontenut. għal kontenut Aħna fir-reġun tiegħi għandna istitut li josserva u jagħmel riċerka fuq il naħal li għajt ma' dawk li jżommu j-rabbu n-naħal u anki riċerkaturi illi qed jaħdmu biex jażlu il-naħal li jiżjed jirriproduċu u qasmuhom fost dawk li jżommu n-naħal kelli skambi ma dawn in-nies u ma kienu rassikuranti ħafna u konvinċawni illi l-opinjoni abbozzata tal-Parlament se jkollu impatt fis-snin li ġejjin. L-intenzjoni tiegħi hija li nindirizza il-kwistjonijiet ewlenin illi dan is-settur tal-żamma tal-li rabbu il-naħal qed jifaċċaw dan l-aħħar qed tkellimt ma' xi xjenzjati u riċerkaturi li edin fil-qċata, fil-fta' qoddim tal-riċerka. Il-rapporti għaj jifoka fuq il-fat li il-naħal huma essenzjali għall-ekosistemi tagħna u għall-ambjent tagħna. Huma essenzjali ukoll għal dakkir tana jajna biex nidġildu il- il-mart li kollom, tana mandux nafu l-pesticidi kimiċi għandhom effett eh, terribli fuq il- fuq l-speċi tal-ħxejjex tal-pjanti, specialment dawk ma li ferruċi, um, smajna dwar iċ-ċittadini li talbuna għal proibizzjoni fuq neonicotinoids u, għad għal dmirna li nisimaw tħassib tan nis eh, f'dan rigward u eh, naslu għal konklużjonijiet. Dan huwa essenzjali wkoll biex inkunu nistgħu naġixxu il-takkir Um, kontrollat jista jgħin biex nirrestawraw il-bilanċ bejn min iżawm min irrabbi il-naħal u anki l-bdewa u anki nżidu l-ċoħ ir-raba tal- ta' il-ħsat tal-bdewa, il-kaġuni, tal-ajbin, tal-naħal għandu għanna nitrattawhom fil-bidunet, iżda anki nħarsu lejn l-effetti iżjed tard f'dan prodotti. prodotti il-kwistjoni tal-frodi eh, għanna bżon ta' finanzi biex nġildu il-kompetizjoni leali minn minn ehm, minn naħal minn ehm, mill-asel li illi zidu affarijiet bi eh, mia u għanna xie għaniet ehm, bħal per eżempju żieda tal-produttività, l-identifikazzjoni tal limitu, tal- tal- tal tkabir tal-uċuħ ir-raba jindaħal jindaħal man-naħal mbagħad ikollu effett ħażin fuq il-naħal e, fejn iridu jkollhom l-ispazju tagħhom. Aħna l-enfasizzajna l-kontribuzzjoni ewlenija tal- tal tal um, u uh, trattajna wkoll il-Queen Bee li uh, għanna nħarsu li pesticidi bioloġiċi biex nsibu alternativi tajba għal nicotinoids u glyphosate li huma tossiċi għal uh, għannaħa nifokaw anki fuq il-taħriġ għal min iżomm il-naħal biex niprovdu um, Eh, stampa sħiħa tal-industrija tal tal-trobija tan-naħal biex niżguraw is-saħħa tajba tan-naħal. U et nitolbu għal zidit fil-finanzi fil biex nġildu il-problema tal-frodi għal xejn ikkondannaw il-problemi mingħajr ma nagħtu rizorsi u l-mezzi biex niġġieldu dan il-problemi qed nistenna ħerqana biex nisma' l-opinjonijiet tagħkom u nirringrazzja dawk li huma lesti jikkontribwixxu u nirringrazzjahom minn qabel. Issa shadows jogħġbok. Signor McGuinness, l-ewwel. Grazzi ħafna, President, u grazzi lill-relatur għal-rapport taħħa u anki għal-arfin lokali taħħa mill-riċerka mill-riċerka taħħa mill-istituzzjoni ta' riċerka peress li mandi ħafna ħin se nkun partikolari fil tal-emendi li jena se niproponijam. Xiftit minnom għandha xaqsu ma' l-istruttura tal-rapport għax naħseb li l-paragrafi per eżempju 5 u 10 huma l-istess u bekk forsi nistaw nagħmlu xi ħaġa nirranġaw l-istruttura u mbagħad fil-rigward tal-kontenut fil-gwad tal-paragrafu wieħed, naħseb illi hemm kwestjonijiet fil-gwad tal-kidba eh, li nistgħu nitkellmu dwarhom bilateralment, eh, forsi traduzzjoni fil-fatt hawnhekk forsi nistgħu nħarsu lejn dawk tieni paragrafu qed nitkellmu dwar l-għażla eh, l-għażla fil-gwad tal-mart mart tal-, -mart tal tan-naħal bekk eh, kont imbiddel klim bħal health scourges biex nkunu mżir fokati u inqasem emotivi. It-tielet paragrafu nasab huwa qawwi wis u ma jeħux inkonsiderazzjoni miżuri diġà meħuda frikwa tal-prodotti għal-ħarsin tal-protezzjoni tal-pjanti, dak għandu jiddaħa fil-rapport, unbat eh, paragrafu 6 għandi xi tħassib hawnhekk tal-kidba u d-direzzjoni. Għal darboħra ma tiħux in konsiderazzjoni il-żoni ekoloġiċi fokati li diġa tiħtu konsiderazzjoni in ġenerali, issa nisa naħsbu emmek eh, eh, flimkien paragrafu futminja dan huwa marbut mal-prodotti għal protezzjoni tal- tal-xejjex tal-pjanti nasab li għanna ninkorreġixxu il-tfittxija soluzzjonijiet tal-problemi. tal problemi iżjed eh, eh, forsi għanna nażlu eh, soluzzjoniet li jaħdmu iżjed mill-li nikondannaw dawk li ma jaħdmux. Iva, naħseb li nisaw naħdmu dwar dan, it-taħriġ għal dawk li jirrabu l-naħal essenzjali, dan huwa passatemp li jibda mingħajr l arfen u ġili kollhom problemi minħabba l-esperjenza tagħhom għax m'għandhomx it-taħriġ. Nappoġġak hemmhekk jiena wieħed waħda mill-MEPs dejjem involuta fil-ġimgħa fil għan-naħal u bekk eh, dan huwa ċentrali għalija u kif intijiet dawk il-naħal selvaġi u anki um, u anki dawk li jinżammu għall-asel u ma essenzjali għall-ambjent. Grazzi għal rapportijak, grazzi l-Sinjor Guinness il-kellim li jmiss issa. Grazzi ħafna. Jena, ehm, eh, dan huwa qasir qed nieħu pjaċir narek iżda għandu l-isfidi eh, marbutin mal eh, apikoltura Mal Hija ħaġa importanti ħafna il-kwistjoni li semmit frikwa ta' domen tal-ħajja tal-naħal eh, reġina. Eh, u anki t-kelmu dwar il-mizuri biex nġildu il-kompetizjoni zleali u anki l-għasel li jisidu l-affarijiet miegħu. għalbqija għanna l-kompozizjoni tal-naħal illi diġa hija definita fil-latti legali tal-regolament CTI. Kwestjoni u l-inija hija l-fiduċa tal-konsumaturi fis-settur tal-apikoltura. Il-konsumaturi iridu ikunu żguri illi l-innaħal importati kun ta' kwalità tajba u bekku importanti ħafna li noħol u metodologija ta' identifikazzjoni tal-naħala d-tazrat biex inkunu nistaw nħarsu mill-kompetizzjoni zleali l-konsumaturi kif ukoll is-settur kollu kemmu. E, iżda hemm ukoll xi elementi illi ma naqbilx magħhom. Fil-paragrafu tlieta, pereżempju, e, e, fl-opinjoni tiegħi mhuwiex ġust illi tagħti torta lis-sostanzi kimiċi għas-sitwazzjoni tan-naħal. Tal Umbat kif nafu, is-sostanzi bioloġiċi huma differenti. E, e, e, hemm min war, hemm sostanzi li huma għar minn oħrajn. U bekk sostanzi kimiċi li tajt li sostanzi kimiċi huma uh, u eh, għandek approċ eh, li u simpliċisti, simpliċist wis anki sostanzi bioloġi jistaw eh, jikontribuċu biex joqtlu la naħal pal fatturi l-oħra, pal per eżempju il-speċi toħra prezenti skont il-żoni ġeografiċi. Irridu noqdu attenti bekk l approċ fuq il-pesticidi li għajdu li huma kollha perikolużi. Rridu niftakru li l-pesticidi irridu jgħaddu minn verifika li hija eh, stretta ħafna, din hija waħda mill-kriterji importanti ħafna u u waħda mill-punti fihom li ċekjaw huma propju li ma jkunux ta' periklu għan-naħal. Umbat hemm eh, il-frigwar tan-naħal, il frigwar tan naħal irridu nħarsu lejn il-fatturi kollha li eh, illi kontribwixxu biex joqtlu n-naħal. Hemm xi dispożizzjonijiet li diġà kienu eh, daħlu fis-seħħ ukoll fil-qafas tal-pak. Umbatem il-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 Jien għandi ftit eh, kommenti fil-qosor biss dan l-abbos huwa bażi tajba għal iżjed kollaborazzjoni. Għanna ħafna kwistjonijiet li kienu marbin li huma marbin u xi ftit minnhom huma simplifikati wis huma stretti wis fid-definizzjoni tagħhom. Għanna nevitaw ġeneralizzazzjonijiet ukoll Għax il-naħal huma sensittivi ħafna u wieġbu għal ħafna fatturi eh, jirreaġixxu għal ħafna fatturi u aħna għanna nħarsuhom is-sopravivenza tal-ispeċi qed tiġi medda u anki hemm is-sigurtà tal-ikel f'xi pajjiżi li jipproduċu eh, il-produzzjoni tal-ħafna komunitajiet agrikoli dependu mid-dakkir u mill-naħal u għanna nipreċipixxu dan bħala teddida serja mhux biss fil-Repubblika Ċeka iżda f'ħafna pajjiżi. Għanna hemm eh, naħal li qed qed eh, u għandna nsi ifittxu eh, soluzzjoni fl-istess waqt il-naħal huma indikatur li ma tistax tissostitwih Firgwa tal-istat tal-ambjent, tal-ambjent, eh, mux bisa l-effetti tal-pesticidi, iżda anki elementi oħra pal-arseniku, per eżempju, li jistaw jitlu fil-ambjent u iwissuna li jem xaħġa ħazina. Hemm punt ieħor li tamin eh, jifoka fuq u li n-naħal mux bis jiproduċu il-lasel, il lasel Naħal, l-ansel huwa biss prodott wieħed li jipprodott minn naħal li se viżibbli iva għanna eh, xemat tekniċi li diffiċli li tista' U importanti ingredienti importanti ħafna l-farmaceutika kol bħal propolis per eżempju eh, għanna bżon innaħal għal dawn il-prodotti u dak kollu jista' jiġi falsifikat u, u m'għandniex kontroll eh, kif suppost ta' dawn il-proċessi u da kollu huwa rilevanti ħafna għas-settur tan-naħal. U għanna importazzjoni minn eh, pajjiżi terzi illi eh, saret importanti għax m'għandniex kontrolli sinifikanti, eh, m'għandniex bżejt kontrolli fuqhom il- eh, il-kwalità u anki sigurtà tal-sigurezza tal-prodotti ġili jkunu sospetti dawna jitlu dawn prodotti fil-daħli dawn prodotti fis uniku un bat jisibu li mumiex konformi ma l-standards tana aħna ħejna emendi Jiena nittama li din kwistjoni mhix se tiġi politizzata u se nħarsu le dan il-punt b'interess tal-konsumaturi tagħna f'moħħna jekk irridu ngħixu hemm bżonn li naħal jibqgħu ħajjin għax huma indispensabbli u nittama illi eh, nevitaw illi ikun hemm min jippolitiġizza dan is-suġġett. Min irrabbi il-naħal jistħoqlu li kollom dan il-rapport ilhom jistennawh għal ħafna żmien. Grazzi. Thank you. Grazzi. Signora Evisa. Grazzi ħafna, President. Ningrazzja il-rapport eh, relatura xoll li għamlet eh, jiena qed nara l spazio a dispożizzjoni tal-opinjoni fuq rapport ta' inizjattiva hija ristretta u bekk nirringrazzja l-kontribuzzjoni tal-gruppi politiċi kollha. Kienet proposta mir relatur li dak li għandek eh, moti mir relatur jina naqbel eh, maħħa eh, għanna emendi fil-direzzjoni biex nenfasizzaw ir-rwol fondamentali ta' dawn il-naħal tal dakkir għandhom mhux biss fil-ekosistema iżda anke biex għall-ikeltana, s-sigurezza tal-ikeltana. Kien hemm eh, studju reċenti tal-2016 mill-FAO illi juru illi n-naħal jikontribuxu għal titjib tal-ħsat u jikwantifikaw il-kontribut fil-fatt jistaw iż il-bdewa żar jistaw jżidu sa 25% il-ħsat tagħhom mod bxej ġifiri għamluħ dan tejbu eh, il-situazzjoni billi eh, eh, jiġbdu ikollhom dawn il-naħal tad-dakkir. Hawnhekk qed naħtmu fuq dan għandu xaqsam ħafna ma dak li qed naħtmu hawnhekk eh, fl europa iżda anki barra. Eh, l-intervent ieħor li se nagħmlu eh, bħala emenda għandu xaqsam ma riforzar ma dak li relatriċi għamlet ehm, isret fuq abjad eh, l-arfin tal-bżon illi nabu li xu l-użu tal pesoċidji neokotinoidi nafu li fl-Europa minna passizar il-qoddim iżda għad fadal ħafna xisira unnek u biex imwieġeb għal tħassib ta' eluf ta' ċittadini anki permessa petizjonijiet eh, l-istituzzjonijiet Ewropej Huwa fondamentali li rnexin nagħmlu dan il-pass il-qoddim m'għandniex skużi iżjed li studi xjentifiċi juru ehm, dan kollu emmijiet minnhom ir-rata tal-mortalità tan-naħal huwa minħabba l-pestiċidju l-20% iżjed ehm, minn dak li għandek fejn m'għandekx il-kolonji li huma kontaminati għandna naġixxu f'dan il-qasam eh, fuq din in-naħa u nagħlaq billi ngħid li l-apikultura, namlu l-apikultura fil-ċentru tal-transizjoni ekoloġika għal-agrikoloġika fl-Europa huwa essenzjali, eh, organika huwa essenzjali biex ikonna prassi sostenibli u naturali. Grazzi. Signora Grostet issa. Grazzi ħafna, Signora President. għal snin, forsi xirren ta' snin fil-fat. Il-grupp tiegħi ilu mħaseb dwar dan il-punt il, fil ta' settur tal-min irrabbinaħal fil-Unjoni Ewropea. E, l-ikbar membri tal-dan il-parlament jiftakar tgur li Astrid Gulling dejjem għamlet interventi eh, li kienu tal-ħġeb u, u imqanlin ħafna fuq dan is-suġġett huwa importanti fil-fatt li l-agrikoltura għandha tieħu dan is-settur in konsiderazzjoni bl-sfidi kollha valuti. Il-kollega tkellmet dwar mortalità, minister nerġalura dan il-punt li tkellimna dwaru eh, anki f'dan il-komitatu u bħala riżultat il-produzzjoni tal-għasel Um, Fl-Europa jafu xemżon, um, aħna nimportaw l-asel u nafu li l-produtturi ta' pajizi terzi ma jilħqux l-istandards taħt il leġislazzjoni Ewropea U bekk l-għasel importat mhuwiex l-għasel fil-fatt għandna nħarsu l-konsumaturi u nagħtuhom informazzjoni dettaljata u preċiża naqbel bisħieħ mal-kummenti mix-shadow tal-grupp tijaj, Sinjura McGuinness. U naħseb li huwa importanti illi nirfinaw numru ta' ta' punti f'din opinjoni. Iżda importanti illi illi namlu naħdmu kemm nistaw fuq l u nikkomunikaw fuq dan f'naħat isfel ta' Franza kien hemm ħafna inizjattivi li kienu tal-ħaġeb li tieħdu ftit snin ilu kienu eċċezzjonali u għanna bżon nħarġu eh, min irabi il-naħal biex isiru iżjed isiru professjonisti nafu li l-azzjonijiet li diġa tieħdu Hawnhekk għandna eh, bżonn nappoġġaw l-ħafna attivitajiet li qed iseħħu u bekk għana nappoġġawhom. Grazzi, Signor Grosset. Issa, Signora Lis. Iva. Ris. Jiena u kol. Eh, jiena, kon, nireferi għal Astrid Lulling u koll. Nasab li dawn diskussjonijiet eh, fuq il-naħal ilhom għaddejjin ħafna żmien u anki ma' Sinjura McGuinness u koordinaturi oħra eh, tal-ġimma naħal li aħna eh, kellna f'Ġunju ta' din is-sena hemm ħafna tħassib fil-gwar ta' settur dwar min irabbi l-naħal u l-organizzazzjonijiet tagħhom għandna test fuq il-mejda bil-restrizzjonijiet limiti, il-dinja opinjoni fuq l-inizjattiva propja, nafu li hemm eh, restrizzjonijiet fuq dokumenti simili hemm diversi hemm ċertu għamun ta' spotju biss u hemm xi biċċiet neqsin jiena naqbel ma' Sinjura Guinness, forsi għandna naqdu xi punti, 5 per eżempju ma' zejda biex namlu ikonna eżiet spazju anki nirfinaw il-kidba. Iżda intqal anki mir-relatur ma jgħajt xej espressament fit-test huwa essenzjali, importanti għas-settur li nsemmu il-Nickel Rights dawn huma għandhom jiġu eh, msemmijin fit-test, irridu jkunu hemm għax ħafna eh, ta' min irrabbi innaħal kellhom problemi, bin-naħal minħabba dan il-din sostanza fl-2013 kien tossiku fl-2013 kien hemm kien hemm petizzjoni kważi 5-6 miljun ċittadini espremu tħassib tagħhom fil rigward ta' neonicotinoids. Bekk għandna ndaħlu dak dik il-kelma espressament fil-dokument ma nafx hekk hemm xi emendi Eh, fuq it-tibdil klimatiku, il-erda tal-habitats tagħhom, il-mart, dan kollu għas importanti għas settur u ma nafx se jkun hemm spazju biex tinkludi dawn l-affarijiet ħaġa oħra essenzjali għad-dejta u r-riċerka tal-naħal. Eh, um, il-Komissjoni għalet li um, naħal perikolati u menx bizzejt informazzjoni għax qed jitkellmu dwar elf minn xi elfejn speċi qed jitkellmu dwar in-nofs sa tiza iżda kwalità tad-data hija differenti ħafna, hija komplikata ħafna u dawn huma statistiċi li huma essenzjali. Għanna jkollna dawn l-istatistiċi biex jkollna inkunu nistaw naħorġu eh, diagnosi dwar il-riskju. Jekk nistaw ndaħlu dan fit-test, um, dan huwa ta' tħassib. Uh, forsi konna informazzjoni għal-ġimma tal-naħal ġunju li mis um, nibat, nibat il-kom il-kommenti tijaj fi kollaborazzjoni mal-ħbib nisa tijaj illi organizzaw il- ma nafx għaliex kienu n-nisa li kienu involuti fil-ġimgħa tan-naħal, forsi għandna nħarsu għaliex hemm daqshekk eh, nisa involuti. Grazzi. Nadisa kemmel il-Kommissjoni, rappresentant tal Kommissjoni Su Sharps. Grazzi. President, grazzi u koll rapporter għal dan il-sugġeriment tant importanti. Dinija. Dan huwa suġġett għalbna ħafna l-naħal huma fraġli li jridu noqogħdu ħsiebhom għaliex huma essenzjali għaliex huma dawk li dakru s-settur kollu ta' l-agrikoltura f'dwar dan m'hemmx dubju u dan japplika kemm għal eh, naħal tal-asel domestiċi kif ukoll in-naħal l-oħrajn kollha. In-naħla għandha rwol importanti fl-ekonomija rurali fir-reġjuni ta' stati membri differenti. U aħna l-koll naħdmu biex ikun hemm ambjent favorevoli għal dawk li dakru għalhekk jiġu nappoġġaw ukoll ngħinu li nżommu il-habitat tal-naħal anke fi żmien fejn bħalissa m'għandhomx ukoll biżejjed ikel. Mela, xi punti biex tikkonsidraw Mela kena diskussjoni fil-komagri u eh, fil-fat aħna ma dawk kena, diskussjoni u kol biex nfasslu politika fl-imkien ma dawk li rabbunna ħallu l-budget li ġi allokat permezz ta' programmi ta' agrikoltura li attualment huwa ta' madwar 6 miljun euro fis-sena. Aħna rajna il-numru tal eh, xedit tal-asel matul is-snin. U eh, Rajna kol kif nistaw nistimulaw eh, l-attivitajiet ta' minn rabbi naħal ma nix ninsew illi il-pakti ġati provdi permezz ta' tliet miżuri differenti strument li jappoġġa l-ambjent. Signora McGinnis semmet l-attivitajiet ta' tħaddir. Kunu ħaġa li hija parti mill cross compliance prassi tajba u miżuri agri ambientali li huma parti minn dan il-font minn din l-istruttura jgħinu fil-fatt l-ambjent u l-habitat tad-naħal. Però iddu noqogħdu b'sebgħinejn. F'termini ta' protezzjoni pestiċidi u n-naħal għandna Proċess strett. Speċjalment fil-rigward ta' prodotti li ma jkunux, jridu u ukoll prodotti ma jkunux ta' ħsara saħħa tal-bniedem, idu jisu eh, wkoll is-sitwazzjoni li mbagħad tiġi adattata. għal problemi ta' neokotinoidi. Issa naraw xħajkunu r-riżultati wkoll ta' l-evalwazzjoni ta' EFSA u rridu naraw kif niproċedu dejjem bil-appoċ ta' dinja xjentifika ħalli ma nispiċċawx ninġibdu minna ħajom minn oħra b'mod qarriqi ħad l-ħaġa xtaqt ngħid ija. il-kwistjoni ta' kwalità u l-standards. U aħna konxi tal-fatt li għanna problema ta' eh, bit-sokkor il-taħlit u il-limiti attwali. Il-kollegi tagħna minn DG Sante investigaw il-kwestjoni għamilna wkoll ħriġna wkoll bi pjan ta' kontroll koordinat fis-snin 2015-2017 ir-riżultati huma magħrufa kemm xtaqt ngħid illi b'mod ġenerali ir-riżultati jindikaw li prassi illi żżid t sokkor ma l-asal isiru kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra rajni ħiġifieri kollum kien dan isir. Issedu naraw ukoll kif jistgħu jsiru l kontrolli aħjar fi stati membri li huma fl-ħam l-ħadok li jagħmlu daw il-kontrolli u kif jiġi imħares il-prodott tal-asel. Aħna serdu namlu fl flimkien għax bekk biss nistgħu niżguraw illi ikun hemm attività illi tibqa vijabbli għal bdiewa u dawk li rabbu il-naħal. Grazzi ħafna. Nerġaw issa lura għal-rapporter. Grazzi, Signora President ħawieġeb li kull min tkellem. Sija McGuinness, grazzi tal-kommenti. Ovvjament, eħe possibli li l-istruttura timbidel u fil-kas tal-package nħidu konsiderazzjoni zoni protetti oħrajn u koll kif u koll l-effetti addizzjonali tal-pak u naħal salvaċ, sul-pjaċa naqbel perfettament miegħek fuq l-aser illi huwa prodott naturali u għalhekk jiena qed nitlob għal aktar fondi anki viżavi il-fiduċja tal-konsumaturi. Jiena ma tkellimx biss dwar il-pestiċidi fil-fatt meta semmejt għalfejn eh, in-naħal sejrin lura għaliex il-glifosati wkoll huma permessi dan għandu effett. Jiena nixtieq li dan ir-rapport jiġi adottat għal benessri tan-naħal u l-futur tagħna u għal din ir-raġuni jiena votajt li jkun bażi konsensuali fuq l-ħidma tagħna. Jiena qed nitkellem dwar prodotti tal li ġifi dak kollu li għandu x'jaqsam mal-naħal, eh, mal-reġina tan-naħal ukoll, ix-xeda, ix-xema, kollox. U jekk ħalleċ ħaġa barra żgur mhux apposta mitrijina gost nisma dak Signorina Ri ħadgost li nisma dak xat li napprezza li ħagġiċni biex ninvolvi ċittadini u fil-fattaħa kien hemm ukoll il-petizzjonijiet għall-MPs minħata ċittadini, Signor Grostet. Aħna jdu nħinu konsiderazzjoni wkoll illi il pak tifoka ħafna fuq il-produzzjoni u dan ifisser li l-naħal ma tistax ma jistawx jissopraviva l-agrikoltura mhix qas issir b'mod sostenibbli. Sinjor Riz dak raġun li titkellem dwar in-nikotinoidi, imma it-tir tiegħi hawnhekk huwa li niżgura li dan it-test importanti jirċievi konsens mill-gruppi kollha u għalhekk għakku qed nifoka wkoll fuq fatturi oħra kif għamilt ukoll f'ċertu amendi, ehm, però ħansemmihom minnio nikotinoidi Imbagħad irridu nżommu f'moħħna li l-produzzjoni hija l-punt ewlieni tal-pak u l-agrikoltura hija responsabbli mill-erda ta' ħafna naħal irridu naraw il-pak eżattament ehm, x'tom fuq fil- eh, fuq dawn l-affarijiet, din hija biss qatra faċċejan meta toqgħod is ċertu pajjiżi bħal ma huma Franza fuq għall appoġġ ta' l-agrikoltura. Grazzi idda ta' skadenza l-emendi hija t-tlieta ta' Ottubru fil-11 nivvotaw fit-19 ta' Novembru fil-Kumitat. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba illa laqa li fil-11 ta' ottubru.